Dear colleagues. Kollegi, nistgħu nibdew il-laqgħa tagħna. Nilqa minn qalbi l-Viċi President Katajnen għal darbohra fil-Kumitat tal-Ambjent. Aħna kellna l-opportunità diskutu ma'kom l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni fuq l-ekonomija ċirkolari xi ftit xurilu fil-fatt fis-16 ta' Marzu ta' din is-sena. Il-Kumitat Envy u interessat ħafna li jisma dwar il-progress li nkiseb mill-aħħar darba li kontaw u irridu nkunu nafu dwar l-inizjattivi għas sitxur li ġejjin. Aħna kurjużi wkoll nkunu nafu meta r-rapport fuq l-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tal-ekonomija eh, ċirkolari tiġi pubblikata mill-Kummissjoni u bħalma tafu il-Kumitat MVH ħad deċiżjoni li jsegwi mill-qrib l-implementazzjoni tal-pjan billi nistednu lilek u l-Viċi President Timmermans kull sitt u billi li tewlbu wkoll rapport annwali lill-Parlament aħna nserħu fuq il-disponibilità ta'kom sabiex tiġu tirrapportaw il-komitat fuq il-progress ta'kom. Nishtiq nir-ingrazzja tal ta'w ta' illum u nishtiq naddilek il-kelma għal l-istqarrija tiegħek ta' introduzzjoni. Unbat nibdew dibattitu Grazzi ħafna Sur President, membri onorevoli, grazzi tal-istudentuni, għal dar boħra, sabiex niġi qudiem dan il-Kumitat. Is-suġġett tal-lum huwa l-ekonomija ċirkolari hija xi ħaġa verament fuqta, għaliex illum għandna u kxifna fil-fatt lista ġdida ta' prodotti li ħajaqgħu taħt id-direttiva ta' disin ekoloġiku għan referi għalija iżjed tard fid-diskors tiegħi. Imma napprezza li aħna għandna il-ħin sabiex nifukaw fuq propju l-ekonomija ċirkolari. Jena nasib li ħafna minna u ma tal-opinjoni li ħatkun importanti ħafna fl-ekonomija dinija fil-snin li ġejjin. Għalek aħna bħala regolaturi irridu nifmu kif nistaw nappoġġaw eh, din il eh, it-tranzizjoni ħajkun hemm minn ekonomija lineari għal waħda ċirkolari. Huwa importanti għaliex bħalma qedna il-modelli ta' negozju ċirkolari li diġà jeżistu fis-suq eh, huma aktar produttivi joħolqu aktar valur miżjud minn modelli ta' negozju tradizzjonali lineari u dinja ovvjament importanti ħafna sabiex nżommu il-mudell soċjali tagħna, tal-ekonomija tagħna, kif ukoll sabiex e, nifinanzjaw il-benessri, il-welfare fis-soċjetà. Nitkellmu l-aktar fuq modelli ta' negozju ġodda u rridu nifmu li huma l-aħjar modi li nappoġġaw dan l-iżvilupp. Aħna mixin mod tajjeb inqas minn sena wara l-adozzjoni tal-pakket tal-ekonomija ċirkolari u il-Komissjoni bdiet timplementa il-pakket ta' il-pjantazzjoni. U skont il-pjantazzjoni aħna fil-fatt diġa wassalna ċertu riżultati fuq il-proposti leġislativi fuq l-iskart, il-proposta leġislativi għal leġislativa għal beħ online ta' prodotti li għandhom xaqsmu għal garanziji, il-proposta għal revizjoni ta' regolament tal fertilizzanti eh, manual revedut għal xiri pubbliku favur l-ambjent, li gwida fuq eh, prassi kummerċali mhux ġusti bħal green claims u il-planned obsolescence, twaqif ta' pjattaforma Ewropea għal eh, ħela u telfin ta' ikel kif ukoll nidejna eh, sejħa ta' espressjoni ta' interess fil-proġett pilota għal ehm, ftejmit innovattivi. Biex naraw l-azzjoniet li saru u nintroduċu dawk li ħajsiru fis-sena li ġejja, il-Kummissjoni ħatat rapport fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni fjannar ta' sena d-dieħla li ħatmur it fit ma' komunikazzjoni fuq l-iskar tal-enerġija. Għajkun hemm stabliment twaqif tal qed naħdmu fuq twaqif ta' pjattaforma fuq il-finanzjar tal-ekonomija ċirkolari li hija eh, huwa konċett importanti. Issa għan itkellem fuq l-ekodizin, direttiva tal-ekodizin. L-ekodizin huwa parti elementari tal-ekodizin tal-ekonomija ċirkolari għal xiejna nimmodernizzaw. Toħloq ċertu inċentivi u situazzjoni ndaqsa għal kulħadd għal kumpaniji li operaw fl-Ewropa. Kif ukoll għal dawk li qegħdin jimportaw prodotti anke minn barra l-Ewropa. Għalek, l dizin, jina nara bħala proġett ta' suq wahdini. Għalix joħloq ambjent regolatorju wieħed għal prodotti li huma prodotti fl-Ewropa imma wkoll li huma importati minn pajjiżi terzi. Hemm bżonn li inħarsu lejn l dizin minn tliet perspettivi differenti: il-konsumaturi, iġviri xirridu nagħmlu sabiex natu s-seta l-konsumaturi it-tieni net. Irridu nħarsu lejn l-industrija, irridu naraw l-affarijiet mill-perspettiva tal-industrija, u t-tielet net bħala riżultat tal ekodizin aħna nistgħu nħarsu l-ambjent. Mela xi kummenti fuq il-konsumaturi l-ewwel net. Jekk innaqsu l-konsum ta' enerġija, din mhix xi ħaġa li hija biss fidejn il-gvernijiet jew min jagħmel il-politika, tista' tkun ukoll fidejn il-konsumaturi li qegħdin jieħdu deċiżjonijiet konxi kuljum meta jażlu prodotti li jifrankaw l-enerġija. U iżjed ma nagħtu setta lill-konsumaturi, iżjed ma nistgħu ngħinu lill-industrija sabiex nimmodernizzaw l-ekonomija tagħna. Għalhekk id-direttiva tal ekotizin hija għodda tajba ħafna sabiex inqajmu kuxenza u billi namlu dan namlu iżjed faċli sabiex namlu għażliet eh, bċertu għarfien għal-konsumaturi. Il-konsumaturi Ewropej u l-Organizzazzjoni tal-Konsumaturi Ewropej qed tikkalkula li il-frankar ta' kull dar hija madwar 450 euro. Il-Kummissjoni tikkalkula naqrizjet aħna qegħdin nikkalkulaw li il-frankar annwali għal dar tipika tista' tkun sa anka 500 euro fis-sena. Għalhekk għażliet biħsieb jistgħu jiffrankaw ammont sinifikanti ta' flus għal djar u konsumaturi. Issa kien ħarsu lejn is-sitwazzjoni minn perspettiva ta' negozju, l-ekodizin u it tiketti tal-enerġija ifissru li imbidlu eh, is-suq waħdini billi nifissaw standards komuni. Nistgħu ntejbu l-ambjent billi kunem ċertezza, previsibilità. Nista' jkollna investimenti billi promuovu Ehm, ċertu frankar ta' enerġija. U dan il-qafas jista' jiffranka 55 biljun euro kfis sena għall-industri u nistgħu noħolqu 55 biljun euro ta' dħul addizzjonali. Għaliex iżjed u iżjed kumpaniji qegħdin jużaw elementi li jiffrankaw l-enerġija. Għalhekk is-sitwazzjoni hija waħda li jirbaħ minna kulħadd kemm l-industrija kif ukoll il-konsumaturi. Aħna maħniex qed nitkellmu dwar il-prodotti individwali, imma eh, televizjoni waħda per eżempju mhux ħatamel differenza, ma jknotu biljuni ta' prodotti flimkien jagħmlu differenza u minn issa aħna diġà nistgħu Qabel ma jkun hemm il-lista l-ġdida diġà għoddejna li mill-bidu tad direttiva tal-ekodizin qed nifrankaw l-enerġija eh, ta' ekwivalenza ta' konsum ta' sena fl-Italja. Għaxem minnet jgħid li il-direttiva tal-ekodizin hija ħaġa zaħira, imma dawn in-nies ma jifmux eżattament x'qed jiġri hawnhekk. Minn barra dan, il pjanta ħidma li ġiet maqbula mod preliminarju sal-2020 ħankun qegħdin nifrankaw eh, enerġija daqs il-konsum ta' enerġija ta' sena tal-Iżvezja, ġifieri jekk naqduhom flimkien l izvezja u l-Italja, ħankun qegħdin nifrankaw ħafna. Għalhekk jekk intom tridu tkunu parti minn xi ħaġa kbira, din hija opportunità tajba. Għalek palma għet, illum kxifna serje ta' elementi li aħna lista ta' prodotti ħankru għadin nżidu ma' lista. Em, sitt punti differenti, il-bini ta' sistemi ta' kontrollu automatiċi, il-ktili, elettriċi, eh, il-lifts, il panelli solari, il-containers il refrigerati. U dawn l-elementi, dawn il-sit eh, prodotti ġew mażula minħabba il-potenzjal li għandhom li tiġi ta' enerġija. Ma kienx hemm ma kienx hemm xi eh, tiġbit politiku u dan ifisser li jekk din il-proposta tgħaddi l-Ewropej jistaw ikollhom l-istess apparat li qegħdin jużaw illum imma li jkunu qegħdin jużaw inqas enerġija permezz tagħhom u l-industrija ħajkollha sitwazzjoni indaqs f'suq Ewropew għal dawn il-prodotti tal-enerġija li jużaw l-enerġija. Llum kellna avveniment tajjeb ħafna flimkien mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u l-industri, ħafna kumpaniji kbar industrijali qegħdin jipproduċu dawn il-prodotti qed jagħtu ħafna poċ. u ma jaħsbu li dan huwa mod tajjeb kif ngħinu lill-Ewropa sabiex joħolqu impigi ġodda u jtejbu l-produttività il-tkabbiru l-valur mizjut. Issa, nixtieq nitkellem fuq il-pakettjar tal skart u l-fertilizzanti. Jekk ngħaddu mill-bidu ta' ċiklu tal-prodotti sa tmiem, il-pakket tal-leġizlazzjoni fuq l-iskart hija element ċentrali għal pakket tal-ekonomija ċirkolari. Waħna qegħdin ninħarsu l-qudiem eh, flimkien biex sabiex flimkien mal-kolleġizlaturi nieħu ftehim sena d-dieħla. Aħna nilqgħu l-appoġġ ġenerali mill-Parlament Ewropew fuq il-leġizlazzjoni tal-iskart il-numru impressionanti ta' emendi li jintom prezentajtu terġa tikkonferma l-priorità li tagħtu b'mod ġenerali għal dawn il-proposti. Aħna nsegwu l-ħidma li għaddejja fil-Kumitat ta' Envi. Jena nifem id-diskussjoni fuq l-emendi f'Settembru li hemm appoġġ ġenerali u qbil fuq ħafna kwistjonijiet bħal dispożizzjonijiet ambizjużi fuq il-ġbir separat, prevenzjoni tal-iskart, ir-reċiklaġġ, iżda li hemm ukoll numru ta' punti ewlenin li jintom ħadd diskutu nixtieq intenni li aħna qegħdin nofru l-appoġġ tekniku sħiħ tagħna lilkom fil-proċessar tal-proposti tal-skart. Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa il-vot fil-kumitat li milli fimt ħajsir anka f'jannar li ġej. Diskussjonijiet fil-grupp ta' ħidma tal-Konsillu kol mixinu qoddim Il-regolament propost fuq il-prodotti fertilizzanti hija l-ewwel proposta li qed tiġi adottata taħt il-pjanta azzjoni tal-ekonomija ċirkolari blan ewlieni li s-suq waħdin niftħuh għal nutrienti rkuprati. Dan qegħdin nistennew li ħatwassal għal sostituzzjoni ta' tal-materja prima kritika fosfat minn eh, rizorsi li huma disponibbli fuq livell domestiku b'dan il-mod nejnu l-Unjoni Ewropea sa sa l-2030 tkun 30% inqas dependent fuq l-importazzjonijiet. Jiena kuntent li qed nara li d-diskussjoni fil-Kunsill diġà bdiet u fuq din il-proposta u li l-Parlament Ewropew qassa eh, mix-xogħol. Il-proposta ħażitu ukoll is-sostenibilità billi tillimit l-kontaminanti li għandhom tossiċità għal nafu bija għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, mod partikolari l-kadmju Il-Kummissjoni qiegħda teżamina wkoll kif it-tneħħija tal-kazmiju tista' tiġi finanzjata permezz ta' strumenti e- ekonomiċi li huma dispożizzjoni tagħha bħal-lefsi kif ukoll il-pjan ta' investiment tal-Ewropa. Issa xi ftit idejat fuq l-efsi u anka investimenti li għandhom xaqsmu mal-ambjent. Il-pjan ta' investiment tal-Ewropa u l-efsi jirrappreżentaw opportunità ewlenija għall-ekonomija favur l-ambjent kif ukoll hija kontribuzzjoni konkreta sabiex eh, twassal flus pubbliċi u privati għall-investimenti favur l-ambjent. Kważi terz tal-investimenti tal-EFSI sissa qegħdin jappoġġaw proġetti li huma favur l-ambjent. Biex nagħti xi eżempju. Eżempji, EFSI tappoġġa varjetà ta' proġetti li huma relatati mal-ambjent u l efficienza ta' l-enerġija u ta' riżorsi bħal il ehm, karti riċiklati, proġett ta' ekonomija ċirkolari fl-Ispanja, kif ukoll eh, fl-Italja għandna proġett ta' kimika ta' Novamont li tinkludi l-użu ta' proċess innovativi għal produzzjoni ta' bioplastika u biokimika li ħadd ntuża għal prodotti ta' konsumaturi u industrijali. Mbagħad hemm Hemm mitħna ta' bioprodotti fil-Finlandja li wkoll imbniet imbnit appoġġ ta' nefsi li għandha kapaċità ta' produzzjoni olja eh, ta' fibri rinnovabli li ħadd sostituixxi il-mitħna li kien hemm qabel u tuża biss enerġija rinnovabbli. Imma għandna bżonn inkomplu naħdmu iżjed bil-liebes biex inkunu nistaw inkomplu nżidu il-proġetti ambientali ma finanzjati taħt l U fid-dawl ta' suċċess ta' FC fl-ewwel sena l-Kummissjoni proponiet f'Settembru li testendi id-dewmin ta' FC sa' tmiem tal-2020 u tolli il-livell ta' investiment totali għal minn tal-inqas 500 biljun euro nofs triljun. Issek nikkonsidraw il-lanijiet tal-fejn ta' Pariġi, kummissjoni sa' proponiet li minn tal-inqas 40% ta' proġetti fl-infrastruttura ta' FC u il-tiqa ta' innovazzjoni għandhom jikontribwixxu għall-azzjoni klimatika skont l-lanijiet tal-COP21 L-EFSI ma mhux biss anka il-fondi strutturali u ta' investiment li esif eh, u il-life, il-proġett integrati il-life, kif ukoll il-ferċilità ta' finanzjar ta' kapitali naturali tal-Unjoni Ewropea ħaj jiġu sfruttati sabiex investu f'soluzzjoni. EFSI tista' wkoll tingħaqad ma' proġetti sa apportati mill-ESIF biex jassiguraw valur miżju tal- appoġġ tal nefsi. Per eżempju, għanna eżempju ta' fi Franza, eh, dan huwa proġett li jrid jiżviluppa ekonomija eh, ta' karbonju baxx fir-reġun ta' Nord Pas-de-Calais u għandha l-intenzjoni li tagħmel reġun e, ehm, mudell ta' enerġija ta' emissjoni zero tal-2000 sal-2050 fil-waqt li toħloq impjiegi u tiżviluppa l-ekonomija ġenerali u tiġġieles il-povertà il-faqar tal-fuel. Issa, xi ideat li jenfasizzaw l-impen għal sostenibilità hemm żewġ eh, politiki ambientali ewlenin, iġbir tranzizjoni għall-ekonomija ċirkolari kif ukoll il-bżonn ta' forzar aħjar tal-leġislazzjoni ambientali. Apparti il-rapport ta' implementazzjoni semmejna qabel, fl-2017 ħankomplu mixin il-qoddim bl-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari u dan permezz ta' ħames inizjattivi ewlenin. L-ewwel strateġija fuq il-plastik li nindirizzaw l-innovazzjoni, l-użu, l-użu mill-ġdid u l-riċiklaġġ kif ukoll it-tnixxija tal-plastik fil-ambjent, inkluż ovvjament eh, l-iskart li jispiċċa fil-baħar. It-tieni, proposta leġislattiva fuq l-użu mill-ġdid tal-ilma Nifissaw standards ta' kwalità minima sabiex nindirizzaw din ir-riżorsa verament prezzjuża f'kuntest ta' skarsità tal-ilma. tielet biex nalqu eh, il-katina fil-sistema ta' provizjoni tal-ilma u ħan proponu revizjoni tal-direttiva tal-ilma għax-xorb li ħat wieġeb direttament ta' tħassib tal-inizjattiva ta' ċittadin tal-2013. Ir-raba punt ħan iħdu ħan prezentaw inizjattiva li tindirizza l interfaċċa tal-prodotti kimika u skart, kwistjoni kruċjali biex nassiguraw li sistemi ċirkolari jaħdmu billi ntejbu eh, l-użu ta' materja prima sekundarja permezz tal-promozzjoni ta' ċikli ta' materjal mhux tossiku kif ukoll l-intraċċar aħjar ta' sustanzi li ħasbuna. Fl-ħarnet għankun għedin nistablixxu għafas ta' monitoraġġ sabiex inkejlu l-progress li tagħmel l-Unjoni Ewropea biex ners u lejn ekonomija aktar ċirkolari u dan hija tweġiba għal sejħa minn għandek sur la vija u dan il-kumitat ukoll. Għalhekk jiena ħani qafaw membri u jiena lest inwieġeb il-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Viċi President Katajnen. Issa, nistgħu nibdew bl-ewwel round ta' speakers Il-koordinatur ta' rappresentanti ħanaddi il-kelma l-Onorevoli Florence. U nistieden l-koordinaturi sabiex iżommu l-ħin ta' żewġ minuti mhux aktar għaliex għandna lista ta' kellima għandna 30 nisef fil-fatwa din il-lista. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni tagħkom, Mr. Florence. Iva, grazzi ħafna. Sur Vice President tal-ġej ta' wek illum inti jett fis-smih tiegħek li ħadkun qed tiġi u inti żammejt mal-kelma tiegħek. Aħna wasalna f'punt diffiċli għanna numru ta' punti imma l-istrumenti nbidlu. U eh, mill-kriterji ta' dawn is-sitt elementi, sitt prodotti li semmejt inti, inti tkellem fuq l-effiċenza, iva dan huwa punt importanti. Jiena naħseb li il dipartiment tal-Ambjent tal-Kummissjoni fl-aħħar qed jifhem li l-politika ambjentali hija tinvolvi li naraw il-possibiltajiet ekonomiċi u mhux biss nikkastigaw lin-nies. Tieni punt minn ħati Din hija xi ħaġa semmejta qabel kif nimplementaw regoli Ewropej. Viċi President, hemm ħafna regoli Ewropej li aħna adottajna għawek maġoranza kbira. Imma meta ħarsu li l-implementazzjoni tagħhom fl-Ewropa kollha kemmi u anka fil-Ġermanja, naħseb li hemm bżonn li fil-fatt tisimgħu u taraw x'inhuwa verament applikabbli f'dawn ir-regoli li aħna nadottaw. Issa fuq il-kwistjoni tal-ekonomija ċirkolari. Aħna għandna problema bil-kimika, il-Kummissjoni diġà semmiet dan il-punt, qegħdin jaħdmu fuq dokument ġdid. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf fejn wasalna. Wasalna biex din ninkluduha fl-ekonomija ċirkolari, jekk ma tafux, x'inhuma dawn il-sustanzi artifiċjali iskom waħiltu ma wasaltux iżjed il-qoddim. Jekk aħna ma nafux x'inhuma il-limiti, eh, kif ħanamlu? Din hija mistoqsija tiegħi għana s'issa. Sinjora Dalli. Grazzi ħafna Sur President, Viċi President Katajnen, grazzi tal ijataw Jiena għandi tlet punti ewlenin imma l-ewwel pożizzjoni ta' introduzzjoni għaliex wara il tnaħija tal-abbozz oriġinali fuq l-ekonomija ċirkolari tal-Kummissjoni meta ppreżentajtu ehm, pjan ta' azzjoni ġdid aħna konna għedin nezitaw għaliex għalina sfortunatament ma kienx qed tiġi Eh, fi proposta leġislativa li xaħna ma nishtiqux li eh, l-ekonomija ċirkolari tispiċċa biss buzzword li qed tintuża mingħajr ma neħdu il-benefiċċji li rridu fl-aħħar mill-aħħar minna. Inti semmejt dawn is-sitt prodotti li qed jiġu mażula għall-eko dizin inti qed li dawn huma bbażati fuq il-proprjetajiet ta' enerġija tagħhom. Jaġa pożittiva li l-Kummissjoni onorat l-impenji tagħha fuq l-eko dizin. Aħna nemnu l-leġiżlazzjoni tal-eko dizin hija fundamentali għall-ekonomija ċirkolarja li tiddetermina liema prodotti tal-ġejjieni u minn xiex ħajkunu magħmulin il-prodotti tal-ġejjieni. Imma jiena nixtieq nifhem eżattament kemm tħossok fiduċjuż fuq dan U blima mod qed tipproponi li ħajkun hemm ċarezza fuq liema prodotti eh, materjali jistgħu jittieħdu minn prodotti eżistenti u mhux permezz ta' minjeri u modi mhux sostenibbli. Issa punt ieħor fuq il-plastik inti semmejt ukoll l-iskart fil flipra imma jekk nifukaw fuq il-plastik f'dan il-qasam il-pjantazzjoni tippreżenta żewġ passi waħda il-plastik fl-ekonomija ċirkolari għall-2017 u azzjonijiet speċifiċi għat naqis tal-iskart eh, tal-bahar eh, permezz tal-miri tal-2030. Tista' aġġornament fuq dawn iż-żewġ azzjonijiet? u jekk il-Kummissjoni bdiċ diġa taħdem fuq din l-istrateġija tal-plastik u jekk ixħazzom mal-miri tal-2017, kif ukoll mistoqsi oħra jekk il-Kummissjoni preżentax Eh, pjanta azzjoni għall-istati membri biex jitnaqqas l-iskart ta' l-ipra fl-ipra u kif qed taħseb li tinkoraġġix l-istati membri sabiex jaqsmu bejnietom dawn l-aħjar prassi qed ngħid dan ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri ħajkollhom ħajkunu huma li ħajkollhom jimplementaw il-politika tal-Kummissjoni. U għalhekk hemm bżonn li aħna nissiguraw li mill-klim jgħaddu għal fatti u dak li hemm fuq il-karta fil-fatt tiġi implementata fl-istati membri differenti. Issa l-aħħar punt tiegħi dwar l-ambjent marittim tal-bahar, hemm xi inizjattivi volontari tajbin meħudin mill-industri u l-NGOs ma nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex tipproponi miżuri b'saħħithom sabiex tassigura il-tnaħija tnaqis tal-plastik mikro u dan pala parti mill-istrateġija imħabbra sa l-2017 minn tal-inqas. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Demis Maker. Grazzi ħafna Sur President, eh, Sur Katajnen. Jienet niskellem il-lingwa tiegħi l-Olandis. Kummissarju, Jien għandi mistoqsijiet speċifiċi bħala Shadow Rapporteur fisem l-ICR għal pakket tal-ekonomija ċirkolari l ewwel mistoqsija hija dwar l-innovazzjoni din hija priorità fil-pjanta azzjoni. Jiena naħseb li dan il-ftehim ta' innovazzjoni huwa importanti ħafna biex nippruvaw neliminaw ostakli għal modernizzazzjoni għat tiġdid Għalek aħna napoġġaw bisħieħ l-ideja li kunem proġetti ta' testjar. U bħala eżempju nixtieq insemmi il-roundabout ta' riċerka tal-Bahar ta' Tramuntana eh, li r-reġun tiegħi il-Fjandri qed tipparteċipa fih ukoll. għalek l-ewwel mistoqsija tiegħi ija, fiex wasalna tista' tgħidilna eżattament fiex wasalna f'dawn il-proġetti pilota f'dan il-qasam eh, f'din iż-żona fl-Ewropa. Tieni mistoqsija tiegħi hija dwar miżuri dwar eh, l-iskart li ġej mill-kostruzzjoni jew id-demolizzjoni ta' bini. Fl-2016 inti għat li jem protokoll volontarju li għat jirġiġi mfassal, tista tajdinna fiex wasanna? U xini il-pozizjoni ta'kom sabiex dawn ir-rekwiziti ikunu ta' bil-fors għal-2020 fil-direttiva għafas tal-iskart? Kif ukoll Nistaw eh, futri triq ukoll sabiex ikun hemm aktar reċiklaġġ fis-setturi billi ngħidu fl-2000 u sa sa pereżempju l-2025 eh, u l-2030 sa ħaġa iktar ġenerali. Il-pjan ta' azzjoni tajt li rridu niżviluppaw is su għal eh, materja prima sekondarja nappoġġaw ovvjament u importanti wkoll nevitaw li jinħoloq l-iskart l-ewwel qabel kollox biex nevitaw il-volumi tal-iskart u dan huwa punt ta' tluq fl-ekonomija ċirkolari Għalhekk hemm bżonn ta' politika maħsuba sew sabiex fuq medda twila ta' żmien aħna nevitaw il-ħolqien ta' l-iskart. Jo għall-inqas innaqsuħ kemm jista' jkun. Il-Kummissjoni x'qed taħseb fuq dan? X'toro qed taħseb li ħadd tisplora f'dan il-qasam? U fl-aħħar kummissarju naħseb li huwa importanti ngħidu ħaġa Jina kontraporter tal-rapport tal-biodiversità li l-Parlament adotta reċentement għalek nishtiq insaqsi kik għandek xi aħbarijiet għalina fuq il-fitness check ta' direttiva ta' natura u meta ħajġu publikati r-riżultati. U x'taħseb dwar l-istudju li għajt li dawn id-direttivi eh, irridu jiġu implementati kif suppost. Grazzi. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Grazzi, grazie anka l-Viċi Eh, President, Sir Katajnen li jinsab għawek fostna. Jina jkolli nametti li ninsab eh, maqbut eh, f'ċirklu stramp għawek u dan mux relatat ma l-ekonomija ċirkolari. Aħna kull ħames xhur nistidnu il-komissarju sabiex jgħidilna kif qed devolvi, kif qed jevolvi pjantazzjoni għall-ekonomija ċirkolari u dan għaliex aħna Eh, bżajna illi il-Kummissjoni ma timplementax dak illi wedet. Issa tinħossi li l-Kummissjoni qed tipprova tikkonfinċina x'inhuma l-affarijiet pożittivi relatati mal-ekonomija ċirkolari. Dan ma hemmx għalfejn tgħidulna, aħna konvinti mill-aspetti pozittivi tal-ekonomija ċirkolari, konvinti li dan huwa pilastru importanti tal-ekonomija u nixdi u nixprunaw l-Kummissjoni sabiex tagħmel iktar milli tista' jekk mhux milli diġà qed tagħmel. Fil-fatt jekk inqisu l-punti kollha tal-pjantazzjoni, l punti kollha qed jiġu posposti. U fil-fatt eh, kienem eh, taħbi kienem avvis propju relatat ma l-eko dizin. Aħna nishtiqu il intom mux tkomplu tnidu inizjattivi ġodda iżda daġġernawna fuq eh, l-avanzi li sar fuq inizjattivi illi diġa bdejtu. Nilqa ħafna l-kommenti ta'kom illi l-Europa trid tieħu bis-serjetà l-affarijiet l-iktar importanti. Għandkom raġun. Jiena smajt l-istess diskors intqal mill-kollega Franz Timmermans, iżda qatt ma smajt lil Sur Juncker jgħid dan. Jiena għandi l-impressjoni illi l-Sur Juncker u l-kollegi eh, tiegħu jħossu li dan mandu issir, jekk naqra l-Economist, saħansitra l-Economist qed jgħid illi l komissjoni qed tintuża l-istess tip ta' populizmu illi qed eh, takkuża l oħrajn bih billi tipproponi dak li ma għandux jiġi propost u l-istess japplika għal apparat fostom għal toasters per eżempju. Li huwa neċessarju li huwa meħtieġ huwa li aħna nbillu il-mod kif naħsbu hemm bżonn ta' dawn it-tip ta' azzjonijiet minnaħa tal-Kummissjoni. Ovvjament jadni ma nafx ser ikun hemm fil-pakket dwar l-eko design, nistennaw nara, pero biex nkonkludi, Sur President, il-kwistjoniet kollha relatati mal efficienza enerġetika issa u ġew sorpassati. U importanti li dawn nerġaw ninkluduhom għaliex jekk aħna rridu illi jkun hemm tranzizzjoni xirqa fl-ekonomija tagħna dan l-aspett irid jerġa' introdott. Punti ieħor, aħna rridu niffukaw fuq l-enerġija u anka l-użu tar-risorsi għal x'tinja parti essenzjali tal-fażi li jmiss brabta mal-Leko Disin. Grazzi ħafna s-sal-Onorevoli Koneċna. Grazzi, uh, eh, Vice President, uh, eh, Jina u koll għandi xie mistoqsijiet għalik l għonet nishtiq nejt li jina kontenta ħafna li għettejdu li l-eco design miex eh, xie ħaġa taftit importanza. Pero ilna ħafna nistennew xi ħaġa dwar l-ekodizin. l t ilkom tweduna li ser jisir avant dwaru mill-bidu tal-mandat tagħna Nittama li din tkun direttiva li solvi serje ta' kwistjonijiet relatati mal-ekonomija ċirkolari, iżda in ġenerali li solvi problemi relatati anka mal-ġestjoni tal-iskart fost l-oħrajn. Inna ħafna nistennew u issa nishtiq naraw xi tip ta' titjib. Nishtiq nisimgħu minn għandek perspettiva realista, realistika ta' kif dan kollu ser jaħdem. Mbagħad intom semmejtu diversi inizjattivi, inti semmejt diversi inizjattivi fid-diskors tiegħek, iżda għamilt referenza biss għat-titli jew l-isnijiet. Aħna nixtiequ nisimgħu xi ħaġa aktar speċifika dwar x'ser ikun il-kontenut ta' dawn l-inizjattivi u kif dawn ser jorbtu mal-kunċett ġenerali tal-ekonomija ċirkolari. Tilet mistoqsija mbagħad hija relatata mal-użu tal-enerġija u mal-iskart jiena tal-opinjoni illi għandu jiġi diskriminat l-użu tal-iskart para ejjun ta' para għajn ta' enerġija. Dak li dak li kun eh, li ġi mwarrab bħala skart dan għandu jirġa' jiġi użat flok ma nimlew il-mizblitana b'dan l-iskart biex nusaw eventualment għall-enerġija. Naħseb illi dak li jippreferu Uh, eh, pero nafu li xi membri preferu li kollom il-misblit flok illi jitġi um, ehm, riċikla, jiġi riċiklat dan iskart. Grazzi, sal-Honorable Eckhout. Grazzi, uh, Sir Katainen, il-pjanta azzjoni issa ilu mana għadin l-aħħar sena Dawn il-proposti huma ambizzjużi ehm, ambizzjużi biex nejdu l hekk għaliex eh, fil-verità li bdejna minnu il-punt ta' tluq kien ħafna iktar ambizzjuż mill-pjanta azzjoni li għanna fidejna bħalissa. Jina ser insaqsi wkoll xi mistoqsijiet rigward xi affarijiet li dwarhom wara sena ta' pjanta azzjoni għat ma rajna lebda avvant. Pero għen fukaw per eżempju fuq eh, l-ekodizin. Inti semmejt sit punti li jinsabu fuq il-lista, pero nafu li kienem 12 punt fuq il-lista oriġinarjament. Sitta telqu l-barra, mietu. Jina nishtiq insemmi mill-ġdid kif l-ekodizin u dan għamiltu għankin stess jaħdem. Meta inti tagħmel eko disin, inti tkun qed tiġġenera inqas enerġija, allura iċ-ċittadini jridu jħallsu inqas għal prodott. Dan jagħmel ġid għal indipendenza enerġetika li huwa partikolarment importanti fil-fant tal-Ewropa. Qed ta' qed nagħmlu l-Unjoni Ewropea iktar kompetittiva, jiġifieri tajjeb dan għall-industrija Ewropea. Tajjeb ukoll għal klima. Għalhekk l-unika problema tibqa l-ekkim sejaħ famuż għafas regolatorju. Kem u għatappis illi tmur f'ħanut u għemmek tista tixtri biss l-apparat li huwa effiċenti u mhux dak li huwa inqas effiċenti. Jekk ikollok istaqs l-konsumatur, x'ħaddej il-konsumatur il, il, il, il konsumatur problema L-unika problema hija il-problema li qed jiġġeneraw it-tabloids Ingliżi. Spiss ngħidu illi din dan ser iwassal għal inqas, però qed nitkellmu fuq 4 terabytes, mentri il 4 terawatt fis-sija mentri eh, l-ammont huwa iktar oli, ġifiri il-biza li qed niġġeneraw hija sempliċement biza biex ikollna biex nimlew it-tabloids Ingliżi. Din hija ħasra, hija ħasra illi il-Kummissjoni qed iċċedi fuq xi ħaġa taqsek importanti, partikolarment eh, brabta ma dan l ekodisin Mhux qed nibdew eh, b'siq tajba assolutament. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Pedicini. Grazzi Sur President, grazzi Kommissarju, jina smajt il- eh, dak li kellek xitejtilna li tama illi dan kollu ma jkunx klimfira bis. biss. Nittama li tassew ikunem bidla biex nersqu minn ekonomija lineari għal ekonomija ċirkolari. Inti tkellimt fuq l-iżvilupp u l-implementazzjoni ta' dan is-suġġett tal-ekonomija ċirkolari. Laqatni l-aktar dak li inti qed rigward il-plastik illi jispiċċa fl-ambjent u anka fl-ibħra. Però ma mitx referenza l-opinjoni tiegħi għal iktar ħaġa importanti biex ikunu nistgħu nagħmlu din it-tranzizzjoni. Ġifieri li neliminaw is-sussidju dirett u indirett kollu rabta mal-fossil fuels. Nifhem illi inti tinsab f'pożizzjoni stramba ħafna u skomda ħafna għaliex il-kollega tiegħek u l-kollega eh, kanjete illi huwa responsabbli minn daw il-fossil fuels. Però inti kont inti stess illi tlabt li kunem sostituzzjoni ta' dan il-fossil fuels. Għalek, xandom kif iridu jaħsbu, jew xandom jaħsbu iċ-ċittadini, jekk il-Kommissjoni stess li għandha tħares id-drittijiet tagħhom, u drittijiet tal-ambjent, u hija ma tagħmilx dan. Il-Kommissjoni trid tħares l-ambjent fejn jgħixu ċittadini eh, Ewropej jew le qed eh, ngħid dan għaliex nifhem li jista' jkun hemm konflitt ta' interessi. Grazzi issa l-Onorevoli Tornano. Grazzi, Sor President, eh, Sor Kommissarju, eh, nishtiq nirringrazzjak tal-prezenza tijak fosna l-implementazzjoni tal-ekonomija ċirkolari ta' di permezz l-ewwel qabel kollox il-pakket tal-iskart kif ukoll il-qafas ehm, leġislattiv li għandna ehm, permezz tal-implementazzjoni tal-messaġġ tal-Kummissjoni ta' Deċembru tal-2015. Ir-reviżjoni eh, hija mm, verament eh, peżanti l li għandna fuq 700 2700 eh, emenda. Naħseb li jekk jekk għandna intenzjonijiet tajba nistgħu naslu, pero irridu naraw irridu naraw li nibdew nibdew l-ewwel b'dak kelli nistgħu nagħmlu kif tafu r-rapport eh, wassal għal eh, opinjonijiet ġustifikati tal-parlamentana u dak Awstrijak eh, fuq il-fatt li ma jirrispettax il prinċipju ta' sussidjarjetà. Naħseb illi għanna ħafna piżijiet amministrativi li suppost qed nippruvaw nipproponu biex noħolqu eh, sistema li taħdem kif suppost. Nasab illi mhux ħankunu ta' suċċess, għal kontrarju eh, ħanaraw li eh, ikonna xi ħaġa ġdida meta għandna diġà affarijiet li jaħdmu fuq livell tabliet, fuq livell lokali. Fl-istampa għandna ħafna kazijiet għan ħafna eżempji ta' volontarizmu minnaħa ta' ċittadini illi ta' kuljum qed jagħmlu qed jagħmlu l-ġid, qed imexxu l-affarijiet il qudiem mingħajr dan il-pis. Rridu naraw illi l-ġbir u l-użu mill-ġdid tal-iskart ikun jista' jkun possibbli Naħseb illi għanna każijiet tajbin, pero il-problema qiegħda eh, fil fat li noħol u eh, minn din l-idea xi ħaġa ġenerali. Irridu naraw li konna proċess fejn ninvolvu l-istituzzjonijiet, partikolarment fuq uh, eh, il-prodotti li ikunu uh, waslu biex jiskadu u rridu naraw ukoll li il-punti kolla li fuqa qed tiġi kritika tal-Kummissjoni ta' ġixxi naħseb li eh, il-beni il-beni għall-użu tal-Unjoni rridu naraw illi jiġu indirizzati naraw naqra kif għan orientaw l-industrija biex tindirizzaw kol dir kwistjoni fl-aħħar nixtieq eh, nistaqsik qrib għannum tal-Kummissjoni kif bissiba timx il-Kummissjoni fuq eh, din il- daw il-prodotti li jiskadu u l-programmazzjoni ta' dan. Grazzi. Grazzi, issa wara dak l ewwel round ta' mistoqsijiet nisimaw it-tweġibit minnaħa tal-Komissarju Katajnen. Grazzi ħafna. Nara fil-li ix-xoltana spiss ikun ftit wis, eh, mhux biżejjed, ġej tard, qed isir tard, eċetera, eċetera. Però rridu nifmu illi diġa jekk ikun hemm bil ehm, fil-Parlament Ewropew fuq il-proposta tagħna inkunu imxejna l-qudiem u dan sa issa għadu ma sarx. Fil-fatt, jekk ikun hemm bil fil-Kunsill u fil-Parlament tal-ewwel l-ewwel proposta leġislattiva tal-Kummissjoni diġà ikun pass tajjeb ħafna, nisfidakom biex dan isir. Diġettilkom li għanna eh, leġiz, eh, proposta leġislattiva fuq l skart Intom ettejduli illi ser taqblu fuq dan sajannar. Għalix sajannar u mux sa Diċembru, per eżempju? Għalix għan ikollan nqodu nistennew sa jannar? Rigward imbagħad il-regolament tal-fertilizzant. Ila maħna issa. Ma kellix bżonn noqogħdu nistennew daqshekk ħafna. Għalhekk naħseb illi l-kol kemm aħna ninsabu fl-istess dajsa u dik fiċri li tikseb kompromess fuq ċerta aspetti, però ejja ma noqodux nikkritikaw l-affarijiet pozittivi, ejja nippruvaw insibu punt komuni li għadna Barra minn hekk, jekk aħna qed nqogħdu nikkritikaw il-proposta dwar l-ekodizin, din il-proposta li għaddejja fil-proċess ta' komitoloġija bħalissa, eh, nifmu illi hemm min jixtieq iżjed, hemm min jixtieq inqas, però hemm min tal-inqas sitt punti li ġew mażula skont l-ikbar skont opportunità li dawn għandhom sabiex nifrankaw l-enerġija Jiġifieri nittassew nittama illi jirnexilna insibu iktar punti pozittivi rigward l-ekonomija ċirkolari, nifhem il-rwol tal-Parlament Ewropew huwa dak li kritika il-Kummissjoni, iżda dan huwa kunċett ġdid. Irridu nbijaw dan il-kunċett il-kunċett liċ-ċittadini tagħna. 99% ta' ċittadini tagħna lanqas jafu x'inhu dan il-kunċett ta' ekonomija ċirkolari. Għalek, eja naħdmu fl-imkien, is-settur privat għandu imexxi f'dan il-qasam, iżda aħna para regolaturi għanna nippruvaw insibu laqwa soluzzjonijiet. L-implementazzjoni dejjem hija problematika u l-infurzar jibqa' problema kbira anka għal-ġejjini, partikolarment metem oqsma ta' politika li huma partikolarment żviluppati. Is-sena d-dieħla fl-2017 ħa namlu iktar sforzi biex ikunem iktar implementazzjoni fuq il fuq uh, part fost dawn it-tlet inizjattivi hemm dak ta' rapportar. U dan kollu serjuri illi aħna flimkien mal-istati eh, membri nistaw naslu għal-rizultati billi nimplementaw b'mod effiċenti il regoli diġa eżistenti. Hemm bżonn illi inħarsu u narawx qed jagħmlu l-istati membri fil-fażi ta' implementazzjoni iżda anka brabta ma' ċerta regoli individwali. Issa rigward il-plastics sfortunatament ma nistax ngħid wis għadna kif qed nibdew il-ħidma tagħna eh, dwar il-plastics. Sinjura Dalli, inti semmejt ħafna mill-żoni li rridu nindirizzaw. Musser ikun faċli namlu dan, però nista nassigurak li hemm rida tajba biex niksbu riżultati pożittivi fuq din il-kwistjoni. L-istrateġija tal-plastik wieħed jittama illi ittejjeb il-prestazzjoni tal-ekonomija ċirkolari billi nisqu aktar fuq l-użu mill-ġdid u riċiklaġġ. It-tama tagħna hija illi nindirizzaw tliet aspetti prinċipali: l-indipendenza għolja fuq il-fossil fuels, il-rata baxxa ta' riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-plastics u il-tixnixxija u il-fatt li jispiċċaw ċerta plastics fl-ambjent, partikolarment fil-bahar. Jiġifieri propju dan is-settur tal-bahar, il-settur mar eh, marittimu eh, huwa partikolarment importanti. Qed nistennew illi niksbu riżultati sal-aħħar tas-sena id-dieħla fil-fatt sal-raba ehm, quarter tal-sena d-dieħla fl-aħħar tas-sena. Nirringrazzjakom ukoll tal-li kellimtu dwar l-innovazzjoni. Fil-fatt, is-sejħa um, ser għalqet fil-15 ta' settembru ta' din is-sena kien hemm 15 il-proposta minn 14 il-stat membru differenti. Dan għawilna qalbna li dan huwa settur kompletament ġdid fost suġġetti li ġew msemmija fil-expression of interest kien hemm l-aspetti relatati mal-enerġija, l-iskart, il-ħela. Issa ninsabu fil-fazi li qed nażlu l-ewwel proġetti l-applikanti ser jiġu formati f'Novembru ġifieri dal-waqt u ħames um, expressions of interest ġew mażula fil-fatt. U l-ħidma um, fuq dawn il-proġetti ser timbeda hekk kif nikkomunikaw lill applikanti illi huma ġew mażula. It-tieni rigward il-suq tal-materjal eh, eh, tal-materjali sekundarji secondary raw materials. Jiġifieri il-materja prima sekondarja. Per eżempju, il-plastics, il-plastik jixir ila regoli apposta għalija. Issa il-materja prima sekundarja trid titlob regoli differenti mill-plastik, per eżempju, ma jistax ikunem regola unika għas uh, eh, uniku li tapplika għal kollox. Jekk dan isir dan ser ixekkel l-investiment u itellef li l-ekonomija ċirkolari flok ma jgħina, aħna qed naħdmu ta' kuljum fuq din il-kwistjoni. Issa, l-effiċenza enerġetika. Ma niftakarx jekk aħna semmejniex dan jew le fl-aħħar proċess tas semestru li għadda, però u importanti illi nifmu illi l-Istati membri qed ipoġġu enfasi fuq il-binjiet u anka biex jimplementaw il-leġizlazzjoni l-oħra relatata mal effiċenza enerġetika. Ends Resource Efficiency jgħid il-member il parlamentari. Iva, fil-fat, Lands Resource Efficiency għad xejn aktar diffiċli għalix sa issa qatt m'għandix valutazzjoni ċara u tonda jew ħjar definizzjoni ta' kif tikkalkola l-effiċenza tar rizorsi u min għandu ikejjel ir rizorsi jekk dawn ir rizorsi jiġu importati minn pajjiż għal ieħor. Dan iwassalni għad-direttiva tal-ekodisin u il-ġejjini tagħha. Jekk id-direttiva tal-ekodisin fil-format attwali tagħha tista' tiġi meqjusa bħala xaġġa li tista' tejjeb l-effiċenza enerġetika li imbidlu jew li ninkludu dimensjonijiet oħra fid-direttiva tal-ekodisin ma jibqax xi ħaġa eh, faċli illi wieħed eh, jiksibha. Immaġina li kieku jkollna dirett perspettiva tal-eko disin illi tkopri aspetti oħra, pal per eżempju l-effiċenza tal-rizorsi. Is-suq jihu xejra kompletament differenti. Jirfi jiġifieri aħna qed naħdmu fuq dawn l-aspetti. Issa irridu nħejju triq biex ikunu nistaw nespandu din id-direttiva tal-eko disin għalix l-impressjoni ġenerali tagħna rigward id-direttiva tal-ekotisin hija illi ħafna persuni ma jifmux uh, fux ix qed nitkellmu għawek. Kollek għana nittamaw li eventwalment ikunu nistgħu nespandu l-ambitu tad direttiva tal-eko disin. U bat nixtieq insemmi l-FC. U l-investiment relatati mal-ambjent Dawn il-proġetti għal-kem kienu ftit jew aħjar. Hemm żewġ spjegazzjoni għaliex kellna daqshekk ftit proġetti. L-ewwel illi um, dawn jistgħu jiġġeneraw ħafna flus, iżda spjegazzjoni ħar tista' tkun illi l-investituri fl-ekonomija ċirkolari mhumiex konxi mill opportunitajiet tal fc Kwistjoni oħra li hija assolutament kruċjali hija li aħna naqdu flimkien il-fondi strutturali u l-efsi partikolarment fil-qasam tal-ġestjoni tal-iskart. Tal 6 biljun euro involuti, ammont immens, u dan l-ammont rritin jintuża bl-aqwa mod possibbli mhux biss biex nissostitwixxu il-miżbliet illegali f'miżbliet legali, iżda anka biex intejbu ir-riċiklaġġ u innaqsu il-ġenerazzjoni ta' skart. Għalhekk importanti li nqajmu kuxjenza u fil-fatt l-FC tista' tikkumplementa dan il-pakkett finanzjarju. Din hija xi ħaġa importanti ħafna u nittama illi intom tadu dan il-messaġġ lil kostitwenzi tagħkom ma nafx jekk kienx hemm xi punti oħrajn jew le. Naħseb li nista' naqaf hemmhekk. Grazzi ħafna għal eh, l-intervent eh, tiegħek. fil-fatt hemm xi talbiet minn xi membri illi jixtiequ jerġgħu jitkellmu. Però infakkarkom illi aħna stenejna proposta aktar ambizjuża minnaħat tal-Kommissjoni għal sena sħiħa. Issa wasal il-waqt illi naqsmu ir-responsabiltajiet tagħna u u din proposta daqshekk komplessa aħna qed naħdmu ma' iktar qed naħdmu biktar minn 2000 emenda, tista' timmaġina kemm hija sitwazzjoni diffiċli allura biex nippruvaw naslu għal kompromess. Madana kollu. Naddi għal tieni round ta' kellima li ser jitkellmu, nitlobkom iżommu mal-ħin għall-lokal talikom u nistieden li Sinjura Grostet biex uh, titkellem. Bon, je crois que mon collègue Karl-Heinz eh, voulait dire. Iva, naħseb eh, il-kollega tiegħi Sur Lorenz kellu fissibu jgħid xi ħaġa wkoll ma jista' jgħid dan. Wara tajab u grazzi ħafna tal-li eh, jataw maħna sur kommissarju għet nitkelmu dwar eh, kemm hija tajba eh, l-ekonomija ċirkolari. Għamnek għet nitkelmu fuq il-tajers, tajers li fost fuq il-tajers li jistaw jiġu użati bosta drabi, jistaw naqsu bekk il-bidjossidu għal-karbonju uh, b-20% u nistaw kol um, innaqsu koll l-iskart bin-nofs. Iżda, sfortunatament, dawn it-ters li jiġu uh, li nużaw aħna li ħafna drabi jiġu prodotti mill-Azja u li nafu li huma inqas siguri iżda li hum irħas, ħafna drabi jispiċċaw isibhom ruħhom isibu ruħhom jiċirkulaw hawnhekk fl-ekonomija Ewropea. Allura kif intom beħsibkom taġixxu fuq dan meta jikkonsidraw li għandna hawnhekk settur fundamentali għal dik li għal ekonomija ċirkolari. Tkellimtu wkoll fuq l-iskart eh, fil-baħar dan huwa punt ċentrali ieħor qed tgħidu li tridu tnaqsu dal-iskart Eh, ħan nitkellem eh, dwar eh, l-elementi, ċertu elementi li fjom il-plastika, elementi zar, mikro, mikrobio, mikro fil-fat, illi ħafna drabi jizaw fil-prodotti kosmetiċi, ma nafx jena, jek daw nisa nispiċaw nitfawm fl-ibħra u fl-oċeani tagħna fejn għan nispiċaw, intom fil-pjantazzjoni ta'kom, għandkom idea biex l-imprizi tagħna jisibu alternativi għal dawn il-microbeads. Grazzi. Tanja. Oui, monsieur le vice-président, donc euh, permettez-moi quelques... Grazzi ħafna fil-fat eh, jitisur parnie te nisma bosta punti ta' titjib marriċe nkun wiskiritu, marriċe nkun negattiv. Le, xan ressa minnati għaj proposti għal titjib fuq dak li diġa ġimressa. L-ewel punt fuq il-ħela tal-ikel. Il-proposta għal direttiva għafas manda xejn fuq it-naqis tal-ħela fl-ikel. Iżda nafu li 100 miljon tonnellata ta' ikel jinħela u nafu li dan ħajetla għal 120 miljon fl-2020. Ġifiri, tafu wkoll li senjura Simona Bonafej hija rapporter fuq eh, rapporti li propju eh, jaħseb biex minn issa sal-2030 naqsu dan l-iskart eh, tal-ikel bin-nofs. Issa, fuq il-tul tal-ħajja tal-tamir elettroniku, nafu li din qed titnaqqas kull ma jmur, per tal-computers, naqset tal bit tlet darbiet ehm, f'daw l-aħħar snin qed naraw li din saret teddida teddida mhux biss għall-ambjent imma wkoll għall-ekonomija u għas-soċjetajiet tagħna. Ġifieri naħseb li rridu naġixxu kontra din il-prassi u tista' forsi tgħidilna fil-pjantazzjoni kif il-Kommissjoni meħsieba biħsiba konsidra dan dejjem brabta mal-programm Horizon 2020. L-aħħar punt, inti tkellimt dwar ir-reġun pat Patkale nafu illi eh, kien hemm master plan eh, għal zero karbonju għal 2050 nixtieq eh, nistiednek tiġi miegħi biex tiltaqa' ma' dirigent il-ġodda mal-mexejja illi ħadu fidejhom itmun mill-2015 jena reġjun nafataj, dan reġjun nafataj jepela li jiex u reġjun, reġjun tija, jġifiri bħala xaħat il-ġej minn dan ir-reġun tista' forsi tiġi miegħi flimkien ma' Jeremy Rifkin illi kien dak li fl-2013 nieda l-operazzjoni ta' tielet rivoluzzjoni industrijali. Ħalli tara naqra x'qed iseħħ. L-Honorary Girling, grazzi Sur President, grazzi wkoll il-Kummissarju Jiena concern saqsi xaħġa xi ħaġa rigward il-plastik, xi ħaġa li Mirjam diġà saqsit dwara. Allura ħanaddi għal tini mistoqsija ma rridx inkun mal-edukata, iżda il-mistoqsija, it-tweġibiet tiegħek mumiex eh, tweġibit kif suppost, u għalek inħoss illi għandi nerġa namel mistoqsija rigward il-plastik. Wara kollox, meta aħna nitkellmu fuq l-ekonomija ċirkolari, ma nistawx ma ninkludux il-plastik. Il-plastik probabbilment huwa l-inqas prodott li qed nitkellmu dwaru dwar il-riċiklaġġ tiegħu. Hija xi ħaġa assurda jek toqgħod taħseb fuqha li aħna qed nistennew xi ħaġa rigward il-plastik li jispiċċa fl-ibħra. Il palma qalet is-Sinjura Grostet ilna li identifikajna iżda issa nafu illi mhux il-microbeats illi huma l-kwistjoni l-aktar ċentrali iżda il-microfibers li jintużaw fil-ħwejjeġ, fil fil-prodotti fil li, nużaw biex namlu l-ħwejjeġ. Eh, jina nispera li mux qed isuni eh, xettika u negattiva, però nasab li ta' daħ illi tiġi titkellem fuq l-ekonomija ċirkolari u tgħid ma nħossx li għandi nitkellem fuq il-plastik ma jtamilx sens dan kollu, nixtieq tassew nisma iktar dwar x'inhi l-intenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna issa e, l-Onorevoli Tovaz. Skużani, skużani ma rajtekx. Katajnen. E, Tajpus. Grazzi għal din il-prezenza tijak eh, għawnek fostna. Jina għandi tlet tipi ta' tħassib differenti. L-ewel, kif ser rikolna approċ koerenti għat-tlet eh, problemi illi jikkonċernaw il-ġestjoni tal-iskart, il-materjal, ehm, materja prima kritika, il-bio Um, based uh, materials, etc. Għalix spiss jiena nħoss illi il-riżultat aħari ta' dawn il pitċit ta' leġizlazzjoni differenti mhux ser ikun wieħed illi jamalgamhom dawn is-suġġetti b'mod tajjeb flimkien. Jina naħseb illi hemm ċerta diffikultajiet li qed naffaċċaw relatati mal-neutralità teknoloġika. Anka jekk ma jkunx hemm eh, skarsità ta' ċerta prodotti xorta waħda nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ikun hemm skarsità ta' daw il-prodotti minn hawn ftit ta' snin oħra. Tilet mistoqsija minn tiegħi rigward l-inċenerazzjoni l-inċenerazzjoni fil-fatt tfisser ħafna affarijiet differenti f'partijiet differenti tal-Ewropa jekk morru Napli u naraw kif il kif il kamorra qed eh, tagħmel inċenerazzjoni tal-iskart, ikollok opinjoni differenti ħafna ta' mm, l-inċenerazzjoni meta mqabbla ma kif issir fil-Finlandja u l-Iżvezja. Hemm ukoll il-diversi modi ta' inċenerazzjoni il ridun isu anka l-opportunità ekonomiċi illi dawn iġibu magħhom. U fil-fatt dan irridu nqisu dan l-aspett b'mod iktar kritiku fl-opinjoni tiegħi. Hemm bżonn ta' iktar ċerezza. Thank you very much, Mr. Schleck. Grazie ħafna, Sir Schleck. Għanju nekoliko važnih problema koji mislim su vezani uz eh, problem Grazie ħafna, hemm punt partikolari li xtaqt nqajjem li mhuwiex biss dwar l-ekonomija ċirkolari ma wkoll dwar is-sigurtà tal-ikel. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 150 biljun fis-sena illi l-Unjoni Ewropea qed titlef minħabba tal-iskart. Minħabba dalli kelli qed narmu fil-fatt. Ġifiri, naħseb ikun interessanti li kieku naraw naqra jekk jista' ikun strateġija mod kif narmonizzaw l-approċċ tagħna. Rajna li il-problemi waħda serja u nixtieq li l kummissjoni toħodna bord kemm jista' jkun malajr il-bidja hija sors eh, ta' emissjonijiet li ovvjament jagħmlu s-sara. Din kwestjoni eh, ta' tal-ħela tal-ikel kif ukoll ta' punti oħra li eh, huma negattivi u li terġaw tajt qed iqumurna l-flus. Ġifieri iridu. Rridu naraw x'ħan għamlu hemm numru ta' stati membri li interessati jagħmlu xi ħaġa, però qed jistennew xi minn Brussell biex jirġixxu. Allura tajjeb ikollna xi tip ta' metodoloġija ħalli nindirizzaw din il kwestjoni f'daqqa. It-tieni punt huwa fuq il- paradigm ta' l-ekonomija ċirkolari għandha din materja prima sekundarja li qed tiġi riċiklata jew kella li qed tiġi użata mill-ġdid imma tafu bħali li hemm komponenti tossiċi f'dawn il- dan il-proċessi, inti semmejt eh, li orizzont u u xin xin jista' jintuża biex nistabu materjali ġodda qed nistennew biex dawn il-materjali ġodda jħorġu, eh, pero nistaqsu rwieħna kemm għandhom ma nistennew u fuq l-iskart u kif għanindirizzaw dan l-iskart. Nafu li għanna problemi kbar f'ċertu stati membri u nistaqsi jena xħan għamlu, anke bi differenza li zisti bejn stat membru ieħor fejn per eżempju għandek ħafna reġeklaċ u fuħrajna fejn għandek inqas sa' Sur Florence. Grazzi ħafna, Sur President u anki għalik Sur Komissarju Katajnen, jena reġiniet eh, ta' kolleġalità, rrit defendi l-senjura mm, eh, rapporter illa li xa taħdem bil-sena barra anke fil-weekends, u id-dossier wix wieħed faċli li wieħed joħroċ fitri eh, ximkien fil-Bulgarija, fil-Romanija u fejn fjena. Mhux faċli li jispjega lin-nies eh, x'qed nippruvaw nagħmlu eh, Is-Sur Potoċnik vera l proposta tajba u x'għamel is-Sur u għaraba tafaxħa tafaxħa fil-ġemp. Eh, naħseb li zaza għalek qed jiddejqu b'din l-Ewropa. Allura ejja nużaw id-dokumenti li għandna. Naraw kif nistgħu ntejbuh, naraw kif nistgħu eh, ikon xi ħjar. Imma naħseb li fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissarju Vella jrid jagħmel il-parti tiegħu wkoll Ġifiri naħseb illi minnaħ tal-Komissjoni u koll affarijiet iridu jimxu iktar ma temħaffa fis-sur Kaputo. <coughs> Iva, grazzi. Grazzi sur President. Grazzi il vice President Katajnen tal-li jataw mana il-lejla. il il lejla huwa ċert li li naddu minn ekonomija linjari għal waħda ċirkolari mhijiex għażla imma obbligu li għandna l-koll. Iżda rridu ngħidu li biex nibdew dan ċirklu virtuż mhuwiex bizzejiet li ngħidu biex x'inhuma il-miri fil-riċiklaġġ tal-materjali ma' bżon ta' politiki serji. Jiena nixtieq nenfasizza aspett partikolari li għandu x'jaqsam mal-materi primi sekondari. Hemm ħafna aspetti fl-opinjoni tiegħi li rridu nirregolamentaw fuq dan, imma l-ewwel qabel kollox irridu naraw il-kwistjoni tal-fatt li l-prezzijiet qegħdin komplu jonqsu tal-materja prima u ovvjament eh, jikkompetu aktar ma dawk, meta mqabla ma dawk sekondari. Fil-fatt, l-outlook Naqqa 37 minn 46 materja prima u dan ipoġġu ċertu diffikultà speċjalment il-ġestjoni tal- e, tal we Directive, ġifiri l-iskart li ġej minn apparat elettriku u elettroniku. U jena nishtiq nkun naf il-Komissjoni x'għandha intenzjoni tagħmel kif ħadd taġixxi fuq dan l-aspett, fuq dan il-suġġett għaliex dan qed jevita li jkun hemm politika ta' żvilupp għal materi prima sekondarji. Għandi t-tieni mistoqsija fuq il-ħela tal-ikel imma ġil fil fatt diġa saqsa l-mistoqsija tiegħi imma xtaqt nistaqsi lill-President, nitlob il-President sabiex jagħmel eh, preċiżjoni fuq dak li qal is-Sur Torvalds li għajem dubju fuq il-kampanja u ir-referenza għal Kamorra anzi il-kampanja ir-reġun kampanja. E, sfortunatament dak li saqta seta lil Kamorra kien propju il- kontra minn dak li ntqal e, għaliex il-kamorra provat treħir l-iskart mir-reġun u titfaw ximkien barra. Ejja noqogħdu attenti mill-li dejjem nużaw dawn l-istereotipi għaliex mhux dejjem iwaslu għal ċarezza fil-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Senjura Kostinger. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, Senjuri, tom semmejtu l-EFSI u il-possibilitajiet ta' finanzjament qed naraw li eh, l-istati membri qed jużaw il-flejes tal-Unjoni għal proġetti li ħafna drabi fil fatti imorru kontra l-approċċ innovattivi bħal pereżempju dak li għandna fil-pak ekonomija innovattiva. Naraw ċertu kontradizzjonijiet nejdu għahna u kritika tal-politika tal-Unjoni, ġifiri inti minnaħa tal-Unjoni, xtara naqra xtara li huwa tara li huwa possibbli pereżempju li ikun hemm il-fles li jenataw meta fil-fatt eh, dak li qed jiġi mwiet jiġi implementat fl-Istati Membri. U xħajsir, per eżempju, fejn qed isir il-kontrarju, per eżempju, fuq l-iskart. Nasa irridu noqogħdu attenti eh, għaliex hawn hawnhekk eh, kollegi li qed kunu provokativi qed jgħidu li mhux qed iser biżejjed issa naħseb ta' min wieħed ikun kostruttiv u naraw li fl-aħħar mill-aħħar noħolqu din aħjar fuq il-kustjoni tal-iskart tal-ikel ta' sew nilqa' dak li inti suġġerejt xi ħaġa pożittiva mens, però nixtieq ngħid xi ħaġa illi fl-istati membri hemm modelli li varjaw ferm minn xulxin. U hemm ukoll progress eh, illi eh, illi huwa differenti hemm min u iktar ambizzjuż. U aħna ma nixtiequx eh, minn ħatana inwaqfu dawk illi huma iktar ambizzjużi Pero importanti illi intom tkunu ċerti mill-appoċ tagħna għaliex aħna grati ħafna ta' xol tajb li qed rridu nkomplu mxinek. Grazzi ħafna, Isur Brennan, nista naqsam ma'kom tlet aħbarijiet tajbin l-ola bini l-ola bini tal-tanjam fil-kuver xar li għadda waqam f'Manhattan beda l-bini ta' bini ġdijt eh, u eh, fħekli eh, fil-vant fil-vant ta' Londra tala tala ieħor ħajtla bini bini ieħor. U dan u din jaħbar tajba li għax nafu illi qed nissostitwixxu il-lazzar mm, u l-metal permezz tal-injam u nittama illi dan Dan ikun eżempju tajjeb eh, li nkomplu eh, mxienek, eh, pero nittama u koll li 50-60 sena wara dawn il-imbnaw dawn il-binijiet dawn jistaw jieġu reċiklati l-istess bil ma nasibx li nistaw naqbdu narmu dakollu li niproduċu rridu naraw naqra kif kif aħna naraw li fil proposta li tirres u l-affarijiet li qed nużaw nistgħu eventwalment nerġaw nużaw mħalli n-naqsu l-iskart u l-impatt fuq l-ambjent. Grazzi ħafna, sur Bizmeska, demistoqsija għasira fuq eh, il-regolament dwar il-fertilizzanti ċertament li l-element li qed niddiskutu l-iktar hawnhekk huwa l-introduzzjoni ta' limiti rigorużi ta' elementi li jinnerċsu. Dana suppost jelimina ħafna mill-fertilizzanti li diġa qed jiġu użati. Minkejja il-riċerka xjentifikaturi li rridu jittieħdu miżuri, qed nieħdu miżuri alternattivi minn minn sorsi oħra. Illi ma tantxu ma tantxu ma tajbin, per esempio, qed ngħidu li għandna nżidu l-importazzjonijiet minn Russja miex ħaġa tajba din l għaliex nafu kemm l-imminar da dawn l-elementi jista' barra minn hekk Nixtieq ngħid ukoll li teknoloġiji alternattivi li qed immorru għalihom għadhom biss fil-fażi esperimentali, ġifieri ma tantx nistgħu ngħidu dwarhom. U fuq eh, l ammontu li ta' kadmium qed ngħidu issa li rridu nneħħu eh, qed ngħidu li rridu nneħħuh. Telet punt fuq eh, il-fertilizzanti organiċi li jintużaw f'pajjiżi bħall-Olanda u l-Polonja fejn għandek bidja intensiva, pero tafu illi situazzjoni bil stati membri i varja, hemm per eżempju eh, il-fat illi eh, fi stati membri oħra, is-situazzjoni hija differenti. Rridu naraw illi eh, l-fertilizzanti jkunu offruti bi prestajjeb jew nkella ħajkollok situazzjoni fejn u distorsjoni tassu eh, fejn nifavorixxu fornituri flok oħrajn. Irridu naraw ukoll il fejn possibbli eh, il-fornitura tasal mill-istess pajjiż naħseb din hija xi ħaġa li rridu nirriflettu iktar dwarha. Grazzi, issa sur mitema. Grazzi ħafna, sur President, sur Kommissarju, anke l-mistoqsija tiegħi fuq il-fertilizzanti jiena tassew eh, imħabbat eh, rapporti għaj naqbel eh, ma dak li għalet il-Komissjoni, il-fat li għana nużu mġdijt nirkupraw il-nitrogenu ma wkoll il-fosfat kif semmejt li nkunu nistaw nużaw nirkupraw 30% tal-fosfat li nużaw fil-bidja, pero meta nidħol iktar fid-dettal wieħed nara illi hemm per eżempju riċ u direttiv fuq nitrati u fuq il-prodotti sekondari, nara illi l-lanijiet tagħna huma tasew tajbin fir-regolament eh, fuq il-fertilizzanti, però jista iwaqqaf l-użu ta' fertilizzanti organiċi minħabba l-izlazzjoni oħra. Ma nafux eżattament x'effett ħajkollhom dawn l-atti leġislativi l-oħra, pero nittamaw, nittamaw illi dan ma jxakilx l-użu l-possibilitajiet ta' fertilizzanti organiċi. Huwa possibbli li teċaraw naqra dan il-punt, jew huwa possibbli li aħna naħdmu fl-imkien biex namlu ferm iktar ċar illi fil-fatt aħna nkunu nistaw naħdmu fuq eh, l-użu u użum saħħaħ tal-fertilizzanti organiċi. Grazzi issa is senjura Petikajnen. Grazzi l-ewwel jena minix ħanqot eh, nejt li jent għandek tkun responsabli eh, viċi, viċi president u kummissarju, meta nitkellmu dwar xmarħazin fuq l-ekonomija ċirkolari kif ukoll fuq eh, xupost għamlet u għamlet il-Komissjoni, ma inkompli għal eh, kontrarju billi nirringrazzja l-Komissjoni għal dak kollu li qed tagħmel u fuq xogħol biex jiġu armonizzati pereżempju il-mod kif jissew u jiġu riċiklati u użati mill-ġdid il-prodotti li għandna fis-suq nittamaw li dan kemm jista' jkun inħaffuh il għaliex hija kwistjoni ta' sew kbira għall-industrija Ewropea biex tibqa' kompetittiva U hemm ukoll eh, ħafna kwalità tajba, hemm ħafna potenzjali, ġifieri rridu eh, nisfruttaw dan kollu. It-tieni punt illi xtaqt nirringrazzjak dwar huwa fuq l-attivitajiet eh, tal lefsi li tama l-esif nittama illi ikonna dawn it-tip ta' investimenti biex jappoġġjaw u jmexxu l qudiem l-ekonomija ċirkolari. Per eżempju dak tal-prokura pubblika jew xi repubbliku. Aħna kenna f'moħna illi il-possibilità ta' materjali rjużati jiġu meqjusa f'dan il-proċess ta' xi repubbliku. Dan kien il-ħsib tagħna meta id-direttiva kienet qed titħejja propju fuq eh, xi repubbliku, però l-affarijiet eh, ma mxewx eh, kif suppost, l-affarijiet kienu xifti diffiċli, ma tantx iżu tajjeb ma nistati membri u nittama li din id-direttiva xi darba ħad tiġi implementata. Imma tal-inqas fil-ġejjien qarib nixtieq nisħaq U forsi tistaw tgħidu li naqraw wkoll x'tistgħu x'tista' tagħmel il-Kummissjoni b'mod obbligatorju kif ukoll biex tqajjem kuxjenza dwar x'ista' jsir. Wieħed mixkiel li smajt jiena hija e, mhux il-mekkaniżmu jew nkella l-indikaturi dwar kif isir ix-xiri pubbliku, imma mistoqsija urġenti fuq il- pjattaforma tal-indikaturi. Jekk ma jkonniex indikaturi, o diffiċli biex ikonna prioritajiet. Nishtiq ngħid eh, illi għandu għanna bżon illi konna armonizzazzjoni ta' dawn l-indikaturi. Issa, il-senjura Delaj. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, jena ħanħaffa fil li il-ħinet jaffasa għandi mistaqsija ewlenija fuq il-ħela tal-ikel apparti mill fat li memx definizjoni ta' dan it-terminu li huwa ċar ċettata, memx ukoll indikaturi, memx metodoloġija komuni. Nixtieq nkun naf naqra l-Kummissjoni fi xeda fuq dan il-punt, nixtieq nkun naf ukoll x'inhuma l l ewlenin tal-grupp li propju kien qed jindirizza dan il-punt u x'qed isir biex innaqsu sal-2030 din il-ħela bin-nofs. Fuq dan il-punt dejjem irridu ngħidu li l-parti kbira minnu qiegħed fil-fażi tal-konsum. Nixtieq nixbitek l-attenzjoni dwar il-fatt illi rridu implementaw u dot irridu naraw li il-kom il-konsumatur ikun jaf naqra dwar meta dawn il-prodotti jiskadu għal kemm jistaw jużaw il-prodotti. U nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa kommissarju fuq eh, il-konsumaturi nixtieq eh, nitkellem dwar il-fatt eh, illi qed naraw il-ħxejjex u l-frott qed jiġu trattati biex biex idumu iktar. U dan U dan biex suppost nevitaw il-ħela tal-ikel, imma għal kontrarju il-rizultat huwa illi qed u iktar skart. Nixtieq ukoll li tagħti attenzjoni partikolari fuq eh, il-miżuri li beħsiebkom iddaħlu l-miżuri li diġà jizisti, jeżistu eh, per eżempju l fat li diġà għandna tikketti eh, Eko, allura ejja ma noqodux noħolqu normi ġodda, jew tal-inqas jekk noħolqu elementi ġodda, standard ġodda ikunu konformi ma dawk li diġa għanna. Illa liġ dejjem għadna aħjar li kon iktar simplifikazzjoni u aħjar nsejsur wieħna fuq dak li diġa għanna, fuq dak li huwa diġa aċċettat minn kulħadd. Issa, Sinjura Katembak. Grazzi naħseb eh, illi dak il ħanejt eh, imur f'direzzjoni xifti differenti. Fl-ħar ta' xar, xtaqt inkelmek dwar direttiva FFH. fil-fat uh, eh, hemm ħafna hemm ħafna nuqqasijiet, ħafna drabi nuqqasijiet fl-implementazzjoni. Kif qalet il-kollega tiegħi hemm tħassib um, dwar l-abitati per eżempju eh, il-żoni mistadra li jintużaw jew il-wetlands li jintużaw bħala mizbla irridu naraw illi jkun hemm il-Kummissjoni illi tappoġġja illi l-affarijiet eh, prasib bħal din tieqaf. Grazzi, naddu issa għal-kellim illi jmiss. Presidente. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Ħana prova nitkellem fil-qosor l għennet nishtiq nir-ingrazzjak tal-li ġejtaw u għall-informazzjoni li tajtna. It-tini brabta mal-proġetti li għandhom xjaqsmu mal-ekonomija ċirkulari u l-ġestjoni tal-ilma, Nishtiq li tatina naqrizjet informazzjoni fuq il-kalendarju, fuq l għanijiet naqriżiet li l-in minn dak li jett inti semmej ċertu fajt fil-qosor dwar l-applikazzjoni tagħhom fl-2017. Tini mistoqsija. Mija iżjed ġenerali. U naf li għandha x'qasam iżjed mal-President tal-Kummissjoni. Hemm l-ekonomija ċirkolari tal-Kunsill Lokali, tal-Provinċi, postijiet autonomi, reġuni autonomi, imma rridu naraw kif l-Unjoni Ewropea tuża dan id-dibattitu mhux biss minn perspettiva leġislattiva manka għal komunikazzjoni inti tkellimt dwar l fc u jiena fil-fatt qedlek mm, fuq livell personali hemm ħafna SMEs li irċivew lajnuna tal fc imma ma biss jafu l irċivewa hemm bżonn li dawk il-momenti ta' kriżi fejn l-Unjoni Ewropea ma għandha kriżi ta' delivery ta', ta riżultati li turi riżultati hemm bżonn Eh, u il-Kummissjoni trid tagħmel sforz li ehm, tieħu fidejha d-dibattitu twassal il-komunikazzjoni għal dik li hija l-ekonomija ċirkolari għaliex dan huwa suġġett fundamentali u biex naħlaq ma nistax ma najdlekx li il-ħidma tagħna mhijiex li nikkritikaw il-ħidma tal-Kummissjoni, ħidma tagħna hija li nwasslu li jkun hemm xogħol konġunt mal-Kummissjoni l-kritika tal-Parlament lil kummissjoni iżjed minn kritika huma f'bona fede, ġifiri jekk huma mhumiex f'dan is-sens eh, nixtieq li inti tifret daw iż-żewġ tipi ta' kritika. Grazzi ħafna il-kelem li jmiss. Dawn is Grazzi ħafna jgħid is-solidanta. Fossi suġġetti eh, illi ma ġewx interessati eh, fuq dan is-suġġett tal-ekonomija ċirkolari huwa is-settur tal-ilma. Fil-fatt nafu li dan huwa element essenzjali għal ħafna mill-attivitajiet umani u anki għal ħajja mod ġenerali. Il-prinċipju tal-ekonomija ċirkolari naħseb li nil-mitaw għal riużu riċiklar u dan dan kollu naħseb li għandna għandu jitwessaw kol għal settur tal-ilma, rridu naraw naqra il-ħela tal-ilma pereżempju, eh, kif din torbot ma l-idea ta' ekonomija ċirkolari, nafu li dan l-axħar kena sejħa biex eh, jirġu użat mill-ġdijt eh, jirġu użat mill-ġdijt l-ilma ta' dranaċ, nafu li dan mhux ħaj wasala regolamentazzjoni unika, però illi kemm jista' jkun skont l-użi differenti, pereżempju eh, tisqija l-użu urban, kemm jista' jkun ikun approċċ simili. Issa jekk iridu ninkludu dan l-element fl-ekonomija ċirkolari, iridu kemm jista' jkun limitaw il-konsum tal-ilma fil-proċess industrijali. U ċertament li l-Unjoni Ewropea permezz tal-budget li għandha riċerka tista' tixpruna lill-industrija, eh, setturi ekonomiċi, kollha biex kemm jista' jkun il-proċessi li jiġu użati ikunu jużaw inqas ilma. Grazzi ħafna issa sinjura xejra perik. Voorzitter, ik wil toch eh, kijken ook naar onze commissaris. Grazie ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nwassal messaġġ pozittiv lis sur Katajnen meta niġu għall-ekonomija ċirkolari. Fl-Olanda l-problema miex iċ-ċittadini jew il-komunità tan negozjanti, il-problema hija l-politiċi il-membri parlamentari li għajdu fuq xed titkellmu fil-waqt li l-komunità tan negozju qed taħdem biex tikseb dawn l-affarijiet. Jiena kuntenta li ħajkun hemm konferenza fl-Olanda fejn nistgħu niġlulkom l-attenzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet. F'ċertu pajjiżi hemm proġetti tajbin li jistgħu nuttużaw bħala eżempju tajjeb. Iżda bħalma qed issa fidejna bħala politiċi li nwasslu dan il-messaġġ. Issa dwar dak li qal is-Sur Ħawtema. Dwar il-minerali, dwar l-arja nadifa, il-likel, in-nies jistgħu jiksbu l-flus mill-lefsi biss, jekk eh, u ma tjajdulom li jistaw jihdu l-flus biss jekk edin jinvestu madwar 100 miljon maħna mux fuq jekk nitkelmu edin nitkelmu fuq l-enerġija nadifa it-naqis tal-fosfati etc. ma nistawx naħdmu fuq pjattaforma ta' investiment meta jiġu għal-minerali għal-ċiklu tal-ħajja tal-minerali madwar kwart mill rtsiset edin ifallu minħabba problemi bl-implementazzjoni tad direttiva tan nitrati Jena kontra l-tniġis, rrit li il-ħamrija u l-arja u l-ilma jkunu notfa, imma jina naħseb li hemm modi iżjed pożittivi kif nistgħu nindirizzaw dan l-aspett. U meta niġu għall-Olanda ħafna drabi jikkritikawna fuq l-iskart, imma fil fatwa huwa biss 5% tal-iskart tagħna li jidħol eh, fil-miżbliet għalhekk hemm ħafna iżjed li jistgħu nagħmlu. Grazzi ħafna kollegi għal dawn il-mistoqsijiet kollha li għamiltu. Issa ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni biex jibda jweġibna. Grazzi ħafna mistoqsijiet tajbin ħafna ta' Sinjora Grostet, per eżempju. Mistoqsija diffiċli ħafna naħseb nistgħu nibatu anka nwaslu messaġġ. jena smajt l-istess storja li uh, it-tires moderni Ewropej huma magħmula minn materjal riċiklat. Kultant ikunu iżjed jiswew iżjed minn dawk li jiġu prodotti fiċ-Ċina jew f'pajjiżi terzi oħra li huma magħmula minn eh, materja prima li qed tituża l-ewwel darba. Għalhekk dak li rridu nagħmlu huwa li nżidu l-kompetizzjoni naqsu l-prezzijiet. Fil-fatt, jekk qegħdin nirriferu għal kumpanija Franċiża li qed tipproduċi dawn it-tires, jiena smajt mudell ta' negozju fejn il-kumpanija qed tagħti b'ċens it-tires lil l-ajruplani għal take-off u il-landing. Din hija xaġa li qed taħdem, mbagħad jieħdu lura it-tires għaliex mbagħad jużawhom jerġgħu jew ibijawhom lil xi ħadd ieħor. Għalhekk, ċens tista' tkun waħda mis-soluzzjonijiet fuq medda qasira ta' żmien f'ċertu qasma imma mhux propju f'dan fejsa li semmejt inti. kien tista' tkun l-istess soluzzjoni eh, sostenibbli. U anka meta rridu nifissaw ċertu standards, għawek nistaw forsi nirranġaw eh, situazzjoni sabiex ikun hemm situazzjoni ndaqsa għal kulħadd bejn il-produtturi domestiċi u dawk eh, minn barra. Għalhekk dan huwa mod kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni. Issa, kien hemm mistoqsijiet naqra simili marbuta ma' Eh, l-ispiża ta' ċertu materja prima li qed tuża l-ewwel darba li huma baxxa ħafna, speċjalment eh, il-prezz taż-żejt li huwa baxx ħafna u jostakola l-investiment għaliex jagħmilha diffiċli, iżjed diffiċli li wieħed juża eh, materja prima sekondarja bħal plastik. Dawn huma li żjed soluzzjonijiet influenzali li influenzaw imma li qegħdin jagħmlu huwa qed jollu l-livell tal-karbonju, il-prezz tal-karbonju. Il-prezz tal-karbonju hija soluzzjoni għal kważi kollox. Speċjalment meta nħarsu lejn l-sfidi ambjentali. Għalhekk, politika tal-ambjent jedin jiffukaw fuq il-prezzijiet tal-karbonju soluzzjoni bbażata fuq sussidji mhijiex sostenibbli. Għalhekk l-isforzi kollha sabiex jiżdied il-pezz tal-karbonju huma essenzjali, issa biex immur lura għal kwistjoni tal-plastik. Għana palissa edin naħdmu bej servizzi, hemm servizzi differenti tal-Kummissjoni li qegħdin jaħdmu flimkien li qegħdin jippruvaw jifmu kif jistaw joqorbu flimkien l istremi tal-plastik u l-istrateġija. U il-roadmap li qed toħroġ f'dan il-xogħol ta' servizzi se tkun disponibbli dal-waqt. U qed nittamaw li dan ħajseħ sa jannar. Mbagħad suppost nkunu nafu x'numa x-xogħlijiet ewlenin li rridu nibdew naħdmu fuqhom u inħejju strateġija għal plastik. Iżda bħalma edna u hekk. Jekk inħarsu pereżempju lejn id-direttiva tal-iskart hija komplessa ħafna hemm eh, aspetti differenti li rridu neżaminaw. Nistess għall istrateġija tal-plastik, kulħadd jaqbel dwar il-mira. Imma meta niġu biex nifissaw prioritajiet, eh, indumu ftit. Memx uffiċjal wieħed li jrid jimblokka l-istrateġija tal-plastik imma xi ħaġa li ddum ftit biex wieħed iħejja. Issa dwar il-ħela tal-skar, tal-ikel. Kien hemm xi kummenti? Jiena naħseb li tafu mod tajjeb dwar il-proposta ta' leġiżlazzjoni reveduta tal-iskart li tinkludi anke l-iskart tal-ikel. Il-rapporter Bonafè l-idea tagħha hija l ninkludu id-definizzjoni tal-iskarta li kellu tnaqis, il-miri ta' tnaqis. U jina fimt li hemm ċertu eh, kollegi li saqsew fuq it naqis ta' dawn il-miri. U din hija problematika fid-dawl ta' noqqas ta' baseline u monitoraċ stabilit. Huwa faċli li nifissaw miri għal l-ħela tal-iskart jekk nkunu nafu minn fejġej xini għal baseline. U kif nistaw namlu l-monitoraċ ma bħalissa m'għandniex sistema ta' monitoraċ Ewropea. Nistaw nserħu fuqa. Għalhekk eh, mira vinkolanti legalment hija diffiċli bħalissa. Mbagħad naraw fil-ġejjieni meta jkonna biex naħdmu. Fil-pjantazzjoni semmejna li jirridu nagħmlu xi xogħol biex nevitaw l-iskars il-ħela tal-ikel. L-ewwel net irridu nistabbilixxu pjattaforma ġdida li tinkludi stati membri kif ukoll atturi oħra fil-katina tal-ikel biex niddefinixxu miżuri li hemm bżonn biex niddefinixxu il-miri tal-skart tal-liken. Kif ukoll niffaċilitaw il-kooperazzjoni bej setturi u naqsmu l-aħjar prassi din il-pjattaforma ġiet stabilita fl-ewwel ta' Awwissu u dal-waqt tibda topera. Għadna nistennew li din il-pjattaforma hija pass l-ewwel pass tajjeb biex nippruvaw ndefinixxu eh, il-problema u anke xi soluzzjonijiet. Kif ukoll f'dan il-programm ta' ħidma ta' din is-sena kena nfasslu metodoloġija komuni Ewropea biex inkejlu eh, il-ħeda tal-ikel. U forsi għakonna bżon naqrizet jim biex nifissaw il-miri, ma s-sissatna wasalniex. U l-ewel abbozz ħajkun i-prezentat fl-ewel laqa iżjettart din il-dan il-xar l-ewel laqa ta' plenarja. bat, fuq il-ħela ta' ikel u għalf u il-facilitazzjoni ta' donazzjoni tal-ikel u anka il-prodotti sekondarji minajr ma jkun kompromess fis-sigurta' tal-ikel. Fuq dawn il-kwistjonijiet il-linji gwida tal-Unjoni Ewropea biex tiffaċilita donazzjoni ħankun qegħdin nippreżentaw l-ewwel abbozz f'din l-ewwel laqa. L-adozzjoni aħarija nistennew l-sir fit-tmim tas-sena d-dieħla. Issa dwar il-lini gwida biex niċċaraw il-status legali għal ikel li maħsub għall-alf, konsultazzjoni tal-Komitat Regolatori Rilevanti ta' Digi Sante u oħrajn hija diġa' bdejnija u lan hija li konna l-adozzjoni sena diħla. Din hija xi ħaġa li hija aktar ta' sfida minn xi ktajja ta' ikel oħrajn għalhekk ovvjament irdu nsibu s-soluzzjonijiet. Issa approċ koerenti fuq work streams differenti, il-bioenerġija, aċċess għal ehm, dawn iktajn tal-ikel, il-ġenerazzjoni, dawn huma punti verament importanti u hemm bżonn li naraw direttivi differenti, proposti differenti li il-miri tal-ekonomija ċirkolari, il-miri tal-użu tal-art, l-ekonomija eh, biologika, il-miri tagħha, l-effiċenza tal rizorsi il-miri tagħhom, dawn il-punti kollha jistgħu jiġu indirizzati b'mod koerenti ma palma jaf kulħadd hemm ċertu interessi. Eh, per eżempju, l-aċċess għal waste stream mhijiex kwestjoni li hija biss politika imma ukoll ekonomika. Fejn is-settur privat huwa maqsum huwa mifrut jiddependi minn liema eh, katina ta' ħala u ta' skart qed titkellem fuqha. Għalhekk irridu nħarsu l qudiem u naraw x'inhuwa fil-fatt raġonevoli rridu nifissaw l-standards u regolamentazzjoni. Issa, bini mamul mill-injam. Jina twelit f'nofs foresta u jina favur ovvjament il-bini mill-linjam, għalhekk jiena naqbel miegħek fuq din il-kwistjoni. Fil-fatt hija sorprendenti li ma mużajniex iżjed injam fil-Ewropa fil-bini tal- binjiet, il-ġapur edin ħafna qabilna u edin jimportaw ħafna injam mill-Europa biex jibnu. U mbżon li aħna nużaw il-materja prima tagħna stess. Irridu naraw ħafna aspetti differenti hemm il-kwistjoni tas saħħa u hawnhekk il-kadmju huwa problema kif ukoll ehm, elementi tossiċi oħra. It-tieni kwistjoni hija li anzi hemm żewġ ideat wara l-fertilizzanti u regolament tal-fertilizzanti u bidliet li ħajkun hemm. L-ewwel nett li naqsu l-livelli tal-kadmju sabiex insaħħu eh, sabiex ma jkunx hemm impatt negattiv fuq is-saħħa. It-tieni biex noħolqu eh, suq ġdid għal fertilizzanti organiċi. Ġvi, it-tnejn li huma jistgħu jkunu kwistjonijiet wiesajn. Jiena nifhem il-punt tagħkom jekk hemm regolamenti oħra li qegħdin xekklu l-użu ta' sostanzi organiċi meta wieħed jiġi biex jipproduċi l-fertilizzanti, dan jista' jkun kandidat tajjeb ħafna għal eh, ftejmiet ta' innovazzjoni rridu naraw il-regolamenti tagħna stess biex naraw jkun mhux konformi ma' din il-mira partikolari biex noħorqu su aħjar għal fertilizzanti organiċi. Il-fosfat Dan ġej minn eh, min Mediterran bħalissa, minn dan ir-reġun. U il-fosfat pal ma nafu hija riżors skarsa mhux ħaddu mal dejjem. U din hija inċentiv addizzjonali għalina sabiex insibu modi ġodda jew eh, fertilizzanti ġodda u vera li r-Russja u l-Finlandja qegħdin jipproduċu fosfat aktar nadif imma is-soluzzjoni mhijiex sostenibbli li qegħdin jagħtu u li tista' tintuża fil-ġejjeni. Għalhekk bażikament biex inkunu nistgħu nipproduċu skont il-proposta tagħna fertilizzanti li jista' jkollhom aċċess għal suq waħdini hemm bżonn li jkun hemm konformità eh, bil-fatt li naqsu l-livell tal-kadmju. Jekk tridu tużaw fertilizzanti li jikonformaw ma dan tistaw tipproduċuhom fis-suq tagħhom taħkom imma ma jkollhomx imbagħad aċċess għal swieq oħra Ewropej. Bażikament sabiex noħolqu suq wahdin aħjar għal fertilizzanti organiċi naħseb li l-proposta tagħna hija tajba imma rridu nqisu affarijiet oħra wkoll Ma jasibx li dan ħajolli l-prezz tal-fertilizzanti ħafna fuq meda medja ta' żmien. Għaliex iżid ma jista' jkollna ehm, fertilizzanti fissu ħajjon os il-prezz. Issa xiri pubbliku. Irrid naqra dan li jedna fuqu. Għanna lini gwidi ġodda palma tafu fuq din il-kwistjoni, palissa mi ħaġa li trid isir ta' bil-fors imma qegħdin natu aktar attenzjoni għall-għajnuna teknika l-istati membri sabiex jużaw lini gwidi gwida ġodda għal xiri pubbliku favur l-ambjent. Għandu jkun vinkolanti li jisu l-possibilta li jużaw materjal rinnovabli u nkella tista' tintuża mill-ġdid fix-xiri pubbliku wkoll. Jina mandi xejn ġdid xi ngħid fuq dan palissa forsi jżid il-qoddim iva. Jekk irridu nżidu xi ħaġa ma' dawn l-linji gwida. Issa tikketjar ekoloġiku eh, din palissa tinsab fi eh, proċedura ta' rifit, ma jena naqbel ma tħassib li jekk ħajkun hemm wis tikketti ekoloġiċi il-konsumaturi jispiċċaw jintilfu ma jafdaw xejn. Għalhekk jiena nixtieq li nżommu mal-tikkettjar tal-Unjoni Ewropea għaliex dawn huma aċċettati u rikonoxxuti anka mill-settur privat, mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u dawn jagħtu aktar fiduċja fis-suq pjattaformi għall-użu tal-minerali din ukoll hija idea tajba sabiex nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u niġbru l-aħjar prassi u forsi wkoll insibu l-aħjar mod kif ninvestu f'dan is-settur. Kien hemm mistoqsija addizzjonali li kellha x'taqsam ma' EFSI u l-istati membri kontra il-prioritajiet tal-ekonomija ċirkolari Jekk dan ġara, il-problema hija Dina ma rajċ. Investiment ta' ġestjoni tal-iskart ewlenin jew proġetti ta' finanzjar, il-ħaġa pożittiva hija li dawn tant kiku l-ħaġa li pozittiva hija li tant ikunu ehm, eh, jagħmlu l-flus li m'għandhom bżonn finanzjari xi missu mis-suq. Waħd interni ma ma naħsibx Għalek għalhekk hemm bżonn nifinanzjaw teknoloġiji ġodda li forsi hemm riskju ikbar me teknoloġiji antiki u jistgħu jintużaw għal proġetti ta' ġestjoni moderni jew inkella proġetti ta' ekonomija ċirkolari kunu xikunu. Issa kummenta ħari fuq il-direttiva natura palma tafu hemm pressjoni kbira mill-pubbliku li l-Kummissjoni għanda tikxef ir-riżultati tal-verifika tas saħħa tagħha. F'dan l-istadju m'għandi xejn xi ngħid qegħdin naħdmu fuqha għaddejjin il-proċessi tagħna u jiena nittama li nkunu nistgħu eh, nħabru r-riżultati kemm jista' jkun malajr imma għalissa m'għandniex. Grazzi. Grazzi ħafna lilek għal dawn il-risposti li tajtna. Nistgħu nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u nistaw neħdu minuta qabel ma nibdew il-punt li mis. Dear colleagues, we start with an... Kollegi, għan nibdew bil-punt li mis, il-punt 16 tal-agenda tagħna. Skambju ta' opinjonijiet ma' Surrazi, direttur eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Medicini Ewropej, jew l-Aġenzija Ewropea tal-Medicini. U aħna fl-imkien ħankunu qegħdin norganizzaw jew norganizzaw kull sena zjara tal-direttur eżekuttiv u natuħ l-opportunità lilu u il-membri biex jiddiskutu l-programm ta' ħidma l-2016 u kif dan jidħol fil-programm multianwali l-2020. Mela jen nibdew bil-prezentazzjoni ta' surrazi passoltu Naddu il-kelma l-persuna ta' kuntat, Signora Mosin, u nibdew dibattitu ma' membri oħrajn. Surrazi. Grazie ħafna, Sur President, Sinjuri, of Sinar Tajjeb. Mela nibda billi immedjatament nindirizza il suġġett eh, jaħraq li għanna dimna ġifiri Brexit u l-konsekwenzi possibbli tal-la fuq l-attivitajiet tal-EMA. Impatt minnom huwa immedjat ovvjament ġifiri klima ta' inċertezza li diġa edin naraw. Umbat, sem kwestjoni oħra, iġifiri il-fat li huwa possibli li li jemmej tiġi relokata f'xi parti oħra tal-Unjoni Ewropea. Aħna mħazmin ħafna li dan ħaj fisser li ħan tilfu l-aħjar esperti tagħna u l-aħjar personal tagħna. U din hija xi ħaġa tista' toħloq ħafna problemi għalini, għalina biex eh, namlu konnessjoni bejn l-4000 espert tana li eh, jatina n-network tana u li permettuna li natu riżultati ta' kwalità olja u fiħin izminijiet eh, osra. Aħna għanna 8 u design fil-mija ta' l-iskadenzi jiġu rispettati ma' dinja kisba eh, f'sistema komplessa ħafna fejn irridu norganizzaw 36,000 delegat u espert li jiġu kull sena fl-EMA. U dawn n-nis irridu jiġu fl-EMA fil-ħin tajjeb, fil-sekwenza tajba, firxa ta' sijat baxxa ħafna, zaħira ħafna, u hija makkinarju, ġifiri, isna għanna e, fabrika, bazzikament, għalek, kem bżon, li nkunu f'pożizzjoni fejn ikonna eh, ambjent fejn nistgħu naħdmu fejn għamlu ġestjoni tajba kemm tal-konnettività u l-kumplessità tal-operazzjonijiet tagħna. Issa ħanaqleb in-nota u ngħaddu għal xi ħaġa pożittiva. Fil-20 ta' Ottubru pubblikajna l-ewwel darba fis-sit tal-Internet il-ġdid id-data klinika ta' żewġ mediċini ġodda li aħna awtorizzajna il-vjaġġ kienu wieħed twil, erba' snin u kellna l-appoġġ kontinwu ta' dan il-Kumitat, il-Kumitat Envi. Aħna qegħdin nistennew li il-pubblikazzjoni ta' din id-dejta wassal ħafna benefiċċji f'ħafna livelli il-riċerkaturi u l-professjonisti tal-kura tas saħħa jibbenefikaw mill-ammont ta' informazzjoni disponibli, l istituzzjoni regolatorju ħajkollhom vantaġġ minn din il-fiduċa miżjuda u l-pazjenti l-aktar li ħajbenefikaw għaliex id-disponibilità ta' din id-data tistenna li taċċelera l-innovazzjoni billi tnaqqas l-duplar ta' riċerka u tnaqqas ir-riskju ta' żviluppi ġodda. Aħna eh, gburin l inizjattiva format dibattitu globali dwar dan u fl-aħħar mill-aħħar l-industrija wkoll bdiet t-kopera ħafna il-maġġoranza tal-kumpanniji issa minn flok li jibżaw il-riskju possibli għall iżviluppi tagħhom edin igawdu u ħajgawdu l-opportunitajiet li ddihom din l-effiċenza. Issa dwar il-kritika fuq il-trasparenza anka eh, l-attakki personali li kena meta jkonna dawn il-kritiki aħna nwieġbu bil-fatti minn minn kwart ta' miljun paġna eh, zewċ paġni biss ġew ġit koperta fjom informazzjoni sensittiva u 10.000 dokument diġa ġew downloadjati fl-ewwel tliet ġimat. Nota pożittivija fuq is-sigurtà tal-mediċini, il leġizlazzjoni tal-farmakovigilanza li adottajtu fl-2010 tatna għafas legali b'saħħitha għal monitoraġġ u ġestjoni tas-sigurtà tal-mediċini għal-nedmin. L-implementazzjoni li bdejna fl-2012 l nifmu aħjar l-impatt tal-mediċini. U dan ifisser li issa qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex inkunu nafu kif jintużaw u kif għandna nużawhom aħjar. Ħana tixti ċifri. Kull sena il-pra kħiċifiri, il-Kumitat Farmaceutiku investiga madwar mit sinjal ta' sigurtezza javalwa madwar mit pjan tal-mġessjoni ta' riskju għal medicina autorizzati ċentralment u ovvjament dawn il-pjanijiet jippermettunna li nidentifikaw in minimizzazzjoni tal-riskju mitlub sabiex ikun hemm ġestjoni kemm tal-riski magħrufa kif ukoll sabiex ikun hemm reazzjoni aħjar u iżjed maġda għal riski mhux magħrufa. Minn barra dan rapportar li tiġi direttament mill-pazjenti żdiedet b'50 u mill-2012 il-prak għamlet 31 referral ta' sigurezza li twassal għal rakkomandazzjoni armonizzata li tippermetti li l-pazjenti kollha fl-Unjoni Ewropea igawdu mill-istess livell ta' ħarsin. Mod ġenerali, issa ħna qegħdin f'pożizzjoni ħafna aħjar biex nintervjenu b'mod aktar maġġel u effiċenti biex nħarsu l-pubbliku, per eżempju, billi eh, namlu restrizzjoni jew inkella eh, nisospendu autorizzazzjoni jew inkella natu li nigwida aħjar fuq kif nistgħu nużaw aħjar medċini. Ovvjament li nħarsu l-pazjenti mill-effetti negattivi u taħsara tal-medicina hija parti waħda mir-responsabilità tagħna li jkun hemm aċċess fi waqtu tal-mediċini għal pazjenti li għandhom bżonn terapiji innovattivi jew l-aspett ieħor. U tul din is-sena aħna għamilna proġett pilota fuq il-Adaptive Pathways, produċejna rapport fuq parir xentifiku konġent mal-entitajiet ta' evalwazzjoni ta' teknoloġija ta' s-saxħa li xiez u nidejna Prime li hija skema ġdida li permezz taħħa natu appoċ miżjud proattiv u kmieni l żviluppaturi esklusivament għal mediċini li jimmiraw eh, bżon mediku li mhux mill-qoħ. Ovvjament, meta nitkellmu fuq il-mediċini naraw li huma mirati għal bżonnijiet mediċi. U dan ħaj permettinna nippjanaw aħjar u niddiżenjaw aħjar. Pjanar aħjar ifisser li nejnu l kumpanijie sabiex ikollhom u jiġġeneraw data ta' kwalità aktar olja, data aħjar tiffaċilita evalwazzjoni aktar akkurata tas-sigurtà tal-mediċina u pjanar u diżin aħjar ifisser ukoll riskju iktar, iktar baxx għal pazjenti li għaddejjin minn dawn il-clinical trials u e, ma jiġux ma jisfiċawx jgħaddu minn testijiet kliniċi għal xejn. Issa l-aħħar sfida nixtieq insemmillum hija sostenibilità tan-netwerk tagħna fejn għandna l-komplessità ta' mediċina e, meta għandna dejjem aktar xogħol li qiegħed jinbidel. Evaluazzjoni tal-medicini fuq livell tradizjonali eh, dejjem sar minn teams minn stat membru wieħed anka jekk il-kunċett ta' teams multinazzjonali hija verament parti mill-ispirtu tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Issa aħna fl-EMA qegħdin nappoġġaw il-formazzjoni ta' teams ta' evalwazzjoni li huma multinazzjonali u dan ifisser li taħt il-koordinament ta' stat membru wieħed jistgħu jinġabru jista' jinġabar l-aħjar tim possibbli b'esperti li ġejjin mill-Ewropa kollha kemm Dan l-approċ multinazzjonali, dan il-kunċett kien taf suċċess kbir, issa għanna 24 stat membru li qegħdin jipparteċipaw direttament l ħidma ta' evalwazzjoni l-ola level għad kenna, u ovvjament dan l-approċ ħajsir dejjem aktar kruċali e kif nifacċaw it-telfin tal-arfin espert minħabba il-Brexit. Għalek, jiena rritnajt li dan juri li xienza taħdem aħjar jek ma jkun xen frontieri. Biex nala, jiena nishtiq nirringrazzja l-ewel net l-Kumitat għall-appoċ kontinwu l-EMA, għall-approvazzjoni tal-budget tagħna b'mod partikolari għall-appoċ tagħkom biex iżidu l-finanzjar fil konsil Il-xkil ta' rizorsi umani qed issir xi tħassibna ħafna u sa dan it-tant qegħdin nirċievu dejjem xogħlijiet addizzjonali rridu nagħmlu, rridu nżommu l-ħinijiet u il-kwalità tal-xogħol tagħna jrid jibqa' għoli. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Mattias Grut għal kooperazzjoni tajba li kellna miegħu fil-passat. Jiena nemmen li dejjem impenja ruħu li jappoġġa l-sforzi tagħna sabiex naħdmu aħjar. U jiena verament kuntent li nisma' li sinjura Biljana Borzan qablet li tieħu fideja issa ir-rwol ta' Sur Grote bħala kollegament ma' l-EMA u verament qiegħed nistenna eh, bil-ħerqa li nkomplu l-kooperazzjoni kostruttiva li kellna qabel anka magħha. Grazzi ħafna Sur President jiena lest li nwieġeb kwalunkwe mistoqsija li se jkollkom grazzi. Thank you very much, and now we can start our debate, giving the floor to the... Grazzi ħafna, issa fil-fat nista naddu mill-ewel eh, il-kelma l-Sinjura ta' kuntat f'dan il-Komitat MV, is-Sinjura Porzan. Grazzi, Sur Razi, tal-li tinsab fostna illum eh, biex nitkelmu dwar il-kizbiet ta' l-EMA eh, għas-sena li għaddiet Jina nishtiq nirringrazzja wkoll l-kollega l-Onorevoli Grotte, naħseb li għamel biċċa xogħol eċċellenti u jina ħerqana ħafna illi inkompli minn fejn uh, spiċċa huwa naf li dawn huma zmini ta' sfida għall-EMA. Fil-fatt inti tkellimt fuq fuq dwar il-Brexit, pero nixtieq nisħaq fuq din il-problema xi ftit iżjed, għalhekk nixtieq insaqsik xi tbassar illi jistaw ikunu l-impatti negattivi tal-Brexit fuq l-EMA. Impatti negattivi, impatt negattiv qabel mill-istess rilokazzjoni tal-sede ta'kom. Kif qed titrattaw dawn il-possibiltajiet ta' rilokazzjoni minħabba li ħadd fil-verità ma jaf kif ser taħdem il-Brexit. L-Aġenzija qed taħdem fuq xi pjan dwar kif eh, titratta xenari kollha possibbli. Mbagħad, minħabba li ħafna wek huma interessati fuq ir-relokazzjoni tal-EMA tista' tillumina xi ftit dwar dan flima punt jew meta lema ser ikolla tiċċaqlaq qabel jew wara ma titlaq eh, ma jitlaq ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea timmaġinaw jew tbassru li jista' jkun hemm diffikultajiet biex li hemm tkompli taqdi xogħla fil-perjodu tar rilokazzjoni u il-Kummissjoni eh, għandha eh, għandha jew tista' tesprimi l-opinjoni tagħha rigward il-rilokazzjoni. Naħseb li Brexit fil-fatt hija l-iktar mistoqsija diffikultuża bħalissa, però mhijiex l-unika problema eh, u li għana niddiskutu. U għalhekk nixtieq insaqsik ukoll eh, xi ħaġa oħra. Fl-2015 li EMA kompletat reviżjoni rigward l-evidenza relatati ma' żewġ sindromi il-posto tachycardial syndrome fost uh, eh, tnejn dawn huma persuni li jirċiv nisa li jirċivu til ima tal-HP kontra l-HPV. Fil-fatt, intom uh, smajtu dwar uh, smajtu xi informazzjoni dwar ċerta prodotti li mhumiex siguri u hemm ukoll tagħmlu xogħol rigward il-possibilità ta' li ċerta tilqim jista' jwassal għall-awtiżmu. Dawn huma dak kollox minn ħadd grazzi. Thank you very much and uh, I don't know if other members want to take the floor. Grazzi ħafna ma nafx hekk kellima oħra jixtiequ xi jitkellmu għandi lista u d-dimi u fil fat muxet ma nagħti kasa. Mela, Sinjor Grostet. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtiqnejt fil fat eh, li Sur Razid eh, direttur eh, kem u għapjaċir li huwa fostna nkun nistgħu niddiskutu miegħu u nishtiq nappoġġja xor ta' l-Aġenzija, xi kultant f'sitwazzjonijiet diffiċli għaliex aħna ħafna drabi dejjem nitolbu iktar imma l-Aġenzija ma tantx għandha m'għandix iktar personali jew iktar mezzi biex tagħmel din il ħedma addizzjonali fuq eh, il proġetura adottata illi eh, tikkonċentra fuq ċertu metodi terapeutiċi fejn qed nitkellmu dwar eh, trattament mediku li mhuwiex eh, biżejjed. Qed nitkellmu wkoll fuq eh, lotja ta' elementi, elementi addizjonali li li nataw, nasib li din xaġa tajba, li li jiex fl-ħar mill-axar etnatu approċ innovativ eh, li l-pazjenti jiex ħaġa eh, innovativa, approċ interessanti vera, pero nasib li għatem ċertu eh, dubji fuq ehm, fu, dawn il-punti li semmejt, ma nafx forse tistaw tiċċaraw li naqra iktar l-Aġenzija ħarġet b'rapport eċċellenti dan is-sajf stess fuq eh, il-proġett eh, pilota li qed nitkellem dwaru nixtieq nkun naf naqra x'segwitu tajtu għal dan il-proġett pilota. It-tieni punt. Il-Brexit ħanalaq malajr li ġdan diġa tqajjem tqajjem minnek u minn kollegi tiegħi u minnu l-Brexit eh, u għatħassib għal kulħadd u ċertezza għal daw kolla l-involuti f'sawta xogħol nixtieq li lokalizzazzjoni jessir bl-aħjar mod possibbli l-ewwel qabel kollox fl-interess tal-Aġenzija. Unek però xtaqt nkun naf naqra x'inhu l-impatt li dan ħajkollu anki kif qalet il-kollega tiegħi, kif saqsiet il-kollega tiegħi Tistaw tajdunna naqra l-analizi ta' u l-pols ta' kif eh, numma l-affarijiet fl-aġenzija nishtiq ngħid ukoll li jiena u dejjem ftehim tal-belt tal-jum minn fejn ġejja tkun tista' tilqa lema illa li jaxtafu illi li huwa ċentru tas saħħa magħruf u illi ċertament jista' jkun ta' benefiċċju għall ema Issa Sinjora Kolleċna. Dziękuję. E, ja budu dwa konkretni Grazzi, Sur President, jien għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi għal mistiden tagħna. L-ewwel rigward il-regolament tal-IPR u il-ħruġ ta' privattivi għal medicina. Is-sitwazzjoni kif ini palissa hija illi jiġru jinataw licenz, jinataw privattivi għal medicini sempliċement biex jiġi estis il-perjodu ta' protezzjoni. Inti kif qed tarahom l-affarijiet palissa għaliex mid-dejta li għandna palissa jidher illi sa 80% tal medicini il-ġodda mhumiex taqsek ġodda. Xorta waħda dawn qed jingħataw il-privattiv u qed ehm, jimbijaw skont arranġamenti fil-prezzijiet illi li kieku ma jkunx possibbli. Għalhekk eh, dik hija l-ewwel mistoqsija minn ħatija. It-tieni rigward xi ħaġa li qed nittrattaw bħalissa fil-rapport tagħna f'dan il-kumitat, jiġifieri l-aċċess għal mediċini għal Ewropea, ċittadini Ewropej inti intom temnu m'għandix dubju li ċ-ċittadini għandhom ikollhom aċċess għal mediċina. Però minħabba l-esportazzjoni u esportazzjoni parallela għandna sitwazzjoni fejn ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea um, ehm, Iwa ħjar, iċ-ċittadini mhux qed ikollhom aċċess għal ċerta mediċini dan jiġri minħabba l-fatt illi il-medicina titqis bħala bħala ċaħġa li hija regolata. Lema li jemmej kif qed tqis dan kollu dan fl-opinjoni tagħkom huwa problematiku u Tistaw timmaġinaw kif nistaw nitrattaw din il-problema forsi għandkom odot li nistaw nużaw biex noflu rimedju għal eh, din is-sitwazzjoni għal din il-prassi illi sfortunatament eh, dan huwa l-każ bħalissa u ifisser illi ċittadini tagħna m'għandhomx aċċess għal medicini. Grazzi issa l-Onorevoli Oken. Grazzi nil-għal professur Razi Jina kontenta ħafna li inti semmejt il-provi kliniċi aħna qed nistennew bil-ħerqa li naraw riżultati pożittivi wara din il-ġlieda ma' l-industrija fuq dan is-suġġett sex sensittiv. Jina għandi xi problemi rigward il-kwistjoni ta' trasparenza. Reċentament daħlet fis-seħħ politika ġdida dwar il-konflitt ta' interess. Nixtieq inkun naf kemm riżorsi għandkom intom disponibbli biex tiżguraw l-eżattezza tal Eh, konflitt ta' interessi u kif dan kollu qed jiġi implementat. Intom identifikajtu każijiet ta' konflitt ta' interessi sa' issa u jekk iva dawn kif ġew trattati. Il-konflitt tal-interessi mandux jeżisti assolutament skont il-prinċipi tal-amministrazzjoni tajba. U importanti ħafna li nisħu illi mhux biżejt illi jkollok dikjarazzjonijiet kontra konflitt ta' interessi meta tkun qed titratta awtoritajiet illi qed jieħdu d-deċiżjonijiet fissam iċ-ċittadini tagħna, fissam il-pazjenti tagħna. Mbagħad rigward it-trasparenza jiena xi ftit diżappuntata b'dan hemm bżonn iktar trasparenza rigward il-riċerka tagħkom, ir-riżultati ta' riċerka tagħkom Meta trattajna l-kwistjoni tal tal-til-ima kontra l-HPV. Kif inni attwal, attwalment is-sitwazzjoni qed noħolqu numru ta' sitwazzjoni eh, qed u sitwazzjoni fejn m'hemmx biżejjed trasparenza. Hija kruċali din it-trasparenza għal ġieħ l-amministrazzjoni tajba. Umbaċ, ċaġora li semmit il-Sinjura Konneċa. Spiss tiġi sviluppata medicina għal skopijiet ġodda. Per eżempju, rigward l-ibuprofen li issa qed timbih għal 380 euro bil-bisem eh, ġdid mentri eh, l-aktavis tbih tbih trattament eh, ta' xar għal 180 euro. Meta mm, u tkun qed imbih bisem differenti. Inti taħseb illi Eh, il-leġizlazzjoni dwar privattivi tal-medicina hija leġizlazzjoni li tagħmel sens, jew hemm bżonn illi nibdew kampanja uh, biex inħeġġu il-tobba illi jużaw dawn il-prodotti uh, li jilna nafu bjom li huma irħas minn arme għodu jagħmlu preskrizzjoni ta' ċerta marki, ta' ċerta uh, Um, medicina prodotta minn ċerta kumpaniji. Um, issa, rigward il-rol tal-NGOs aħna ħazbin dwar dan. ċerta ċirkostanzi uh, estremi biss irridu nirreferu għal għal dawn. Naħseb huwa faċli illi ssib eh, eh, pazjenti, aħna il aħna pazjenti li nixtiequ mediċina ġodda. Iżda wara kollox ma nafu xejn dwar il-mediċina, na, nafu x'inhu ma l-effetti sekondarji negattivi u għalhekk u importanti illi bħala hemm bżonn illi niżguraw illi eh, mhux ser nkunu qed um, nistabilixxu preċedent. Jiena rrid niżgura illi li EMA tħares il-pazjenti li tħares l-effiċenza tal-medicina u tħares fuq kollox l arfintana tagħna. Thank you very much. Miss Dalli? Signora Dalli issa. Grazzi, Sur President, grazzi Prof. Serrazi tal-li tinsapawek fostna, ser nibda billi nikkommenta dwar l-sforzi reċenti biex ikun hemm iktar trasparenza l konsumaturi tagħna. Nittama li dan ser ġipi miegħu il-bidla li tant hemm bżonna fis-settur tal-medicina. Nixtieq niffoka fuq eh, xi ħaġa speċifikament l-użu tal-antibiotiċi fuq l-annimali. Id-dejta mill-EMA uritna illi l-bdiewa qed jużaw u jużaw eċċessivament l-antibiotiċi b'saħħithom ħafna. Din hija parti mill-problema tal-reżistenza kontra dawn il-, il l-antibiotics, l-antibiotiċi. U għalek nishtiq nkun naf xini l-opinjoni ta' li jamej rigward dan kollu. Jekk tħossux illi din iż-żieda fl tikkonferma illi um, l-approċ illi użajna sa' issa l-ekim seħ soft approach ma kienx bizzejet. U um, naraw x'nistgħu nagħmlu biex inkunu aktar ta' suċċess, partikolarment fis-settur tal-bidja. Grazzi issa l-Onorevoli Schleck. Drago mi što ste došli da, da možemo postaviti nekoliko pitanja. E, moje... Nishtiq eh, insaqsikom eh, numru ta' mistoqsijiet jew kellha kummenti wkoll l-ewwel nixtieq nkellimkom fuq eh, il-Brexit kif ukoll fuq id delegalizzazzjoni tal-Aġenzija fil-futur. Tistgħu na naqra iktar eh, fuq eh, dan it-trasferiment kif ukoll dwar kif orjentaw irwieħkom ħa besibkom tersqu iktar lejn, lejn membri tal-vant tal-Europa mm, jew kella ħa tinkludu membri ġod doħra fost l-esperti jew forsi ħataraw kif mm, tqarbu ix-xogħol tal-esperti u tal-aġenzija ma' ċittadini. Fuq It-tieni punt li xtaqt nagħmel fuq l-implementazzjoni ġifieri ta' direttiva tal-2002, direttiva fuq eh, il-mediċini u li suppost għandha mm, twaqqaf milli jkun hemm il- medicina falsifikata u it-ejt fis-suq u l-beħta din il-medicina nafu li f'jannar tal-2013 kena, kena kas, eh, ħattu azzjoni, pero nixie kun nafna għarek kanniex eh, għacċanna kazijiet bħal dawn fissu eh, il-Kommissjoni adottata delegat illi fil-fat dewwem it-trasposizjoni sa l-2018 ma nafx hemm xi ħaġa li tiskomodani permess ta' delegati qed nispiċċaw dejjem indewmu traspożizzjoni. U allura għandna l-Aġenzija tal-Industrija Farmaceutika Ewropea eh, għandha eh, eh, qed tiġi affettwata minn dan. Ma nafx kif jista' jkun li l-EMA ma seta tagħmel xejn biex dan il-periodu ta' trasposizjoni jinżamm. kif jista' jkun l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri fl-istati membri ġi post-post meta nafu illi hawnhekk qed nitkellmu dwar ċittadini u saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi, issa nistgħu nisimgħu mill-rappreżentant tal-Bord ta' Ġestjoni, Sir Burch. Grazzi ħafna, Sur President. Jina napprezza ħafna li nerġa' ninsabaw hekk fostkom għal intervent għasir minna ħatijaj. tiegħi. Mela, il-Brexit Ejja nassumu illi artiklu 50 ser jiġi mniedi f'Marzu, nassumu, dan ifisser li għanna sentena dispożizzjoni tagħna jiġifieri sa Marzu 2019 dan huwa perjodu qasir ħafna reallokazzjoni. Naf li din mhijiex deċiżjoni tal-EMA, però nasab li l-Kunsill rrit eh, titpoġġa pressjoni fuq biex tittieħed deċiżjoni. Għaliex meta sir meta ser tassew ikun hemm il-Brexit, sempliċement ser tkun ġurnata oħra għall-EMA Għalhekk kiena nisht uh, nitlob jekk hemmx uh, task force fiħdan li EMA biex uh, tiħuħsib mhux biss il- uh, burdata l-sentiment li jem fiħdan li jemmej, iżda biex naraw jekk hemmx uh, uh fisseħ proċedura li ser tiġi segwita rridu naraw jekk per eżempju ux ser uh, u min ser jieħu l pożizzjoni li ser jieħu. It-tieni, id-direttur għamil referenza fuq fuq u għak nikwataħ għal lekkim sejħa human resources constraints dawn in-nuqqas ta' jew ċerta restrizzjonijiet relatati mal-personal. Flima oqsma huwa iħoss illi fih memx bizzejet Eh, staff. Jiena bħala politikant bħala ex-kummissarju ma nafx eh, blebda istituzzjoni illi tgħidlek illi għandha wis eh, staff u wis personal, kulħadd jgħid li għandu inqas personal, dan jista' jiġi indirizzat permezz tal reallokazzjoni tal-flus tal Eh, u ovvjament dan jorbot ukoll anka mal-divalutazzjoni tal-isterlina wkoll. Però eh, x'inhi l-opinjoni tiegħu dwar il problema Now for the last comment, we have here the Commission and I invite uh, Mr. Rees. Issa, nitlob lil Sur Rees biex jekk għandu kummenti jagħmilhom. Jiena m'għandix eh, kummenti. Uh, Forsi nista' ngħid biss li il-relazzjonijiet eh, eh, ta' ħidma tagħna mal-professur Guido Rasi huma assolutament eċċellenti. Aħna ta' kuljum nippruvaw um, naħdmu fuq din ir relazzjoni kolleġġali ta' kuljum aħna naħdmu fuq numru ta' proġetti illi jitolbu li aħna naħdmu it-fit mal lma u sempliciment jina nuża din l-opportunità biex nirringrazzja l sur Razi u nejt li nistenna bil-ħerqa illi uh, inkomplu naħdmu fl-imkien uh, fuq proġetti fil-ġejjeni anka fid-dawl ta' ċerta sfidi bħal per il-Brexit. Grazzi. Thank you very much, and now we... Grazie ħafna. Issa nerġaw natu lura l-kelma l-sur Razi sabiex ikun jista iwieġeb. Grazzi ħafna sur President, jiena ser niprofa nagħmel l-almu tiegħi biex inwieġeb il-mistoqsijiet kollha jekk inħalli xi mistoqsija barra nitlobkom li tiġbdu li l-attenzjoni. Mela, eh, nitkellem dwar il-Brexit l-ewwel għaliex ħafna kommentaw fuq il-Brexit niprofa ma ninsa xejn. Mela, waħda mill-mistoqsijiet kienet rigward jekk kienx hemm xi problemi li deru qabel il-Brexit. Din il-klima ta' inċertezza li semmejt tfisser illi il- motivazzjoni tal-istaff tal-personal trid tiġi ta' kuljum indirizzata. Fil-fatt aħna provajna eh, nippruvaw qed eh, nibdejna nippruvaw insibu l-persuni li jistgħu jimlew ehm, il-postijiet vakanti eh, vojta li ser ikun hemm fil-ġejjieni ġiġa kien hemm sitt persuni li irriżenjaw u ikolli ngħid li f'dawn l ħames snin kellna ftit ftit ħafna rriżenji. qed naraw ukoll li anka xi um, kandidati uh, b'saħħithom irtiraw il-kandidatura tagħhom ukoll għal ċerta pożizzjonijiet. Irridu naraw jekk dan għandu x'jaqsam jew le. Li rridu namlu huwa illi inkomplu namlu monitoraġġ biex dejjem nżommu qudiem għajnejna il-workflow, l-ammont ta' xogħol li għandna Rridu naraw jekk hemm ukoll ċerta possibilità li ħadmu persuni mill-istati membri biex namlu tajjeb għal 20 fil-mija tal-postijiet li ser siru battala minn persuni mir-Renju Unit. U għalhekk aħna qed naħdmu mal-ċentru għar-riċerka biex nippruvaw inħarġu kemm jista' jkun malajr madwar uh, l-Unjoni Ewropea persuni Eh, li jistaw jaħdmu u jaqdu dan ir-rwol. Aħna natu appoċ kemm minnaħa ta' ħaddima kif ukoll minnaħa ta' min ħaddem jiġifieri għandna dan iż-żewġ tipi ta' taħriġ li aħna nofru. Għanna ukoll u din biex inwieġeb il-mistoqsija tal-Sur Borch, aħna għanna task force uh, fis-seħ kif diġa qed din tipprova tindirizza qualsiasi aspett uh, pertinenti. Aħna maħniġ daqshekk imħasbin dwar il-loġistika. Uh, Fil-fatt, għadna kif iċċaqlaqna f'binja ġdida sentejn ilu aħna imħarġin, ġeqet niġu mħarġa biex eh, jiġifieri ġejna mħarġa biex eh, nadattaw f f'post ġdid, però l-fatt li inti tbiddel pajis eh, dan iġib miegħu ċerta problemi. L-ewwel dik ta' konnettività. Irridu immexxu jew aħjar irridu inġibu fis sedetana tagħna 40,000 persuna Dan ifisser li huwa importanti ħafna li jkun post fejn hemm um, ehm, airport, aeroporti, fejn hemm mezzi ta' trasport, fejn hemm lukandi, madwar 395 uh, eh, ta' kullej li konna bżonn. Jiġifieri dan wassalni għal x'influenza għandna aħna. Aħna m'għandniex rwol jew għanniex um, ehm, is-seta li niddeċidu fejn ser niġu riallokati. Din hija assolutament fidejn il-Kunsill, fidejn il-kapiet tal-istati, membri, għalek laħer li nistaw namlu huwa li nispjegaw kif noperaw aħna kemm health kemm il-kura tas-saħħa tal-ċittadini tagħna hija importanti biex u dan kollu irrid ikun f'moħħna meta nindirizza l-kwistjoni tal-ambjent il-ġdid il fjaħa naħdbu. Nittama li bekk indirizzajt b'mod ġenerali kwistjoni tal-Brexit jekk le ġbduli l-attenzjoni. Issa, il-reviżjoni tal-HPV Iva għandkom raġun il kienem diskussjoni dwar il-bazi xentifika, bazi tal-data disponibli kollha li għandna, wasalna l-konklużjoni illi iż-żewġ sindromi li ġew eh, diskritti għandhom l-istess frekwenza fil-persuni li jiġu imlaqma. Jiġifieri dan ifisser li m'hemmx rabta bejn l tilqima u iż-żewġ sindromi. Nittamaw illi jekk memx eh, bil fuq dan tipprovdu data flok ma tippruvaw tiskreditaw l-istituzzjoni. L-idea hija illi naħdmu fuq l-evidenza jekk ma jkunx hemm evidenza ġdida li tiġi ġenerata ser nieħdu deċiżjoni bażi ta' deċiżjoni li għandna fidejna. nirringrazzjakom tal-li għetituni l-opportunità li nitkellem fuq il-problema ta' l-autizmu. Illum wasalna għal konklużjoni illi dawn iż-żewġ uh, aspetti tal-autizmu u tat-tilqim mhumiex żewġ linji paralleli Huma żewġ eh, aspetti paralleli li ma jiltaqgħu li m'hemmx eh, waħda konsekwenza tal-oħra. Il-referral tista' issir minn sa għabazi ta' persuna eh, individwali kumitat għandu skadenzi stretti ħafna jekk ikollu biex niddeċidu jekk referral ikun xem bżon li jisir jew le. Dan huwa kif kif kif jaħdmu referrals. Rigward l-approċ eh, mhux ibbażat fuq it-tilqim, aħna għandna aħna mħazmin ġmilna dwar dwar dan. Aħna mhux ser nuqodu namlu kampanji biex nipromuovu it-tilqim, pero ta' tagħna huwa wieħed sostanzjali nittamaw illi nistaw ninvolvu illi nkunu nistaw ehm, nirraw u ninkoraġixxu kampanji aħna ser nagħmlu l-almutana biex nevitaw illi Mm, ċerta persuni immutu minn mart trivjali, mart zarħafna, eh, bħal per eżempju. il mises Ovvjament ma nistawx nipromovu eh, dawn il-kampanji, iżda il-Kommissjoni għanda rwol u ħafna azzjoni għaddejja. Rigward l-adapted pathways, sawak nishtiq insemmi eh, xiftit figuri. 62 anzi kien hemm applikazzjoni għal 62 mediċina biex eh, ikolla dan l-adapted pathway. Aħna konsidrajna, aċċettajna li nikkonsidraw biss seba' Ġifiri ma nistawx nejdu li dinija storja ta' suċċess, iżda mill-banda l-oħra mhux qed niffaċilitaw eċċessivament l-aċċess. X'ifisser li tagħmel dan l-adapted pathway? Ifisser li inti tagħli hemm bżonn mediku qawwi u jkun hemm xi evidenza wkoll illi tista' tipprovdi jew tiġġenera evidenza li jkun impossibbli illi tiġġenera metodu li taħdem permezz ta' metodu tradizzjonali. Qed nitkellem dwar ċerta mart rari fejn il-provi kliniċi tradizzjonali rigward dawk it-tip ta' uh, mart ma mhux possibbli kella u possibbli iżda jieħu wis ħin. Walek ma jkunx uh, tajjeb ma tkunx laqwa mod possibbli ta' kif tindirizza sabiex tindirizza dak it-tħassib. Għalhekk kif il-metodoloġija biex namlu analizi tal-benefiċċji u r-riski. Meta aħna naraw illi ikun hemm popolazzjoni zaħira fejn hemm ċerta eh, aspetti li huma kontradittorji, il-benefiċċji hemmhekk ikunu aktar olin, mhux inqas olin. X'in il-problema? Il-problema hija fl-aħħar parti tal-katina. Kif nistaw nindirizzaw e, e, nizguraw illi l-preskrizzjoni iżom mal-mandat. Kif nizguraw illi ikun jista' jsir ħlas ta' dik il-mediċina. Dik hija l-aħar fażi illi għatem e, bżon nindirizzawa. Għatem ħafna aspetti li ridu jiġu solvuti hemm problemi li mhux solvuti appuntu li rridu nindirizzaw. Però kuntent ngħid li nhar 8 ta' Diċembru ser ikun hemm eh, laqa u fuq suġġeriment tal-Kommissjoni aħna ser niċċaraw dawn l-aspetti kollha biex naraw jekk hemmx mod kif nistgħu niproċedu fil-ġejjin li huma id-jufijiet li huma il-punti ta' saħħa xirid jinbidel, xirid jitjieb u nittama illi permezz tal-kontribut tal-partijiet interessati kollha jekk hemm soluzzjonijiet biex nkunu nistgħu intejbu dan l-approċċ appuntu naslu għalihom. Madana kollu sa issa mhux qed nara ħafna proposti ġodda biex nindirizzaw il-kwistjoni tal li tiġġenera l-evidenza mingħajr ma tagħmel rivalutazzjoni mill-ġdid. U mhux qed nimmaġina li jkun hemm xi diżinni ta' riċerka ġodda għal popolazzjonijiet żgħar. Uh, oh, well, one other problem was about the patent. Uh, I, I uh, fully sympathize. Punti ieħor Jena nisempatizza ħafna ma dawk il-kommenti fuq l-estensjoni eh, tal tal-oti ta' brevetti eh, fuq l-indirizzar ta' bżon mediku li rrit jiġi indirizzati, jekk dan u jiex sempliciment perċessjoni jew kella jekk hemmx verament mod kif nistgħu eh, nintervjenu fissu sfortatament dan mhux fil-mandat tana illa lix aħna m'għandniex is-seta li nindirizzaw kwistjonijiet ta' brevetti, sempliċement jista' jkollna ċertu revoka fuq eh, ċertu pedjatri. Għasab kien hemm il-punt ieħor fil-fatt eh, li nista' inqajjem hawnhekk fuq eh, in-nuqqasijiet fuq fuq il- nuqqas tal-fornitura dak li għandu xjaqsam l-importazzjonijiet paralleli. ħaġa li nistgħu nagħmlu hawnhekk hija sempliċement l indirizzaw nuqqasijiet ta' fornitura anzi nuqqasijiet li jkunu marbuta ma' kwalità. Però dan qed fl flimkien ma' li HMA Ġifiri li tinkludi CNA, il-Kommissjoni, l-Estati membri, illi flimkien jindirizzaw din il-kwestjoni. Il punti marbuta ma' importazzjonijiet u esportazzjonijiet mumiex però fil-mandatana, mumiex fil kompetitana il nejdu eh, il-nejdu deċizjonijiet fuq dan, għasu għal kompetu ta' xa wieħed mid dġi tagħna, però jiena kur kontent li xi ħadd jibda jiddiskuti fuq dan il-fenomenu u il-konsegwenzi ġifieri dak ta' l-importazzjoni u l-esportazzjonijiet parlamentari fuq il-konflitt ta' interessi u il-rizorsi li għanna, il-konflitt ta' interessi. Nafu il mod permanenti għanna sitta, sitt persuni li jaħdmu full-time illi qed ikopru eh, il-netwerk kollu qed jagħmlu xogħol ta' monitoraġġ biex naraw li jiġi evitat konflitt ta' interess, hemm verifiki attivi, hemm cross-checking, kif ukoll anke verifiki aleatorji. Naħseb illi eh, fil-fatt għandna l-inqas l-inqas konflitt ta' interess madwar id-dinja eh, u tassew kuntent nista' ngħid aħna maħniex eh, xi korp tal-pulizija, imma aħna whistleblower u jekk xi ħadd imbarra eh, jedinna xi ħaġa, jibdan attenzjoni dwar xi ħaġa, aħna nirrixu, però ma nistgħux nagħmlu aktar minn hekk. Naħseb li eh, l-politika tara fuq il-konflitt ta' interess hija l-aqwa li nistgħu nagħmlu fil-qasam tagħna. Sfortunatament Anzi, anzi, anzi, kolli nejt li għawnek anki forse neċedu kolli il-mandat stana fuq dan il-punt. Fuq eh, il-linji politiċi li għanna, il-policies li għanna, ġifiri għanna l-bord ta' tmexxija, l-komitat tal-esperti, għanna u koll il-proċedura ta' ksur ta' fiduċja sa' mill-2012 u nipublikaw kollox iktar minn hekk ma nistawx namlu, għanna bżon lajnuna ta' oħrajn barra li jgħidunna eh, jizbuna attenzjoni dwar xi ħaġa oħna investigawha. Mbagħad eh, senjura dalli li tkellmet eh, fuq il-mira li aħna għandna fil-fatt li naqsu b'65% l-użu ta' alkolistin. Mux tal mux tal-antibiotiċi fil-fat qed naraw tnaqqis eh, tal-antibiotiċi fis settur veterinarju, però naqbel miegħek illi et eh, xorta għatem użu eh, konsiderevoli. Naf eh, illi il-Kommissjoni qed tieħu approċ leġislattiv fuq dan il-suġġett, aħna tassew pożittivi dwar il-possibilità illi ikonna leġislazzjoni fis biex kemm jista' jkun innaqsu u niskoraġiċu l-użu eh, ta' antibiotiċi fi settur veterinarju. Nasbu, nasbu li eh, il-problema hija l-użu zbaljat eh, li mbagħad tista' teffettwa wkoll ir-reżistenza għal dawn l-antibiotiċi fil-bniedem. Għal dik hija waħda mill-kawżi kawżi ewlenin fil-fatt u problemi kbar għal darboħra għawnek maċċen għawija mill-kommissjoni, ħna ħadna sem fija, qed nieħdu sem ukoll eh, f'koordinazzjoni ma li jisi u l lefsa Iva, u fuq eh, il-medicini falsifikati dan huwa punt importanti l-implementazzjoni eżatta ta' azzjoni kontra dawn it-tip ta' mediċini hija importanti kif taf aħna però ma nistgħux intervjenu, nistgħu nintervjenu biss billi nisfgħu pressjoni, billi nagħtu guidance, billi nagħmlu forsi interventi, però ma nistgħu nagħmlu ma nistgħux nintervjenu b'mod dirett. Kien hemm ukoll ehm, mistoqsija partikolari li nħoss li tittiġi indirizzata kif nistgħu niżguraw li ma jkunx hemm iktar minn din it-tip ta' mediċina falsifikata li tiċċirkola. Dan ma nistgħux niżguraw 100%, però l-ispezzjonijiet u l kapaċità ta' spezzjoni fl-Ewropa għadha tajba għandna każijiet ta' sew limitati ta' mediċina falsifikata il-katina dajfa hawnhekk hija l-internet nafu illi ħafna, ħafna minn dawk il-medicina qed jinbijaw online huma falsifikati ġifieri huma periklu kbir fl-ispiżeriji, fl-ispiżeriji pero il-livell ta' mediċina falsifikata għada verament baxxa. Aħna minna ħatana l-kontribuxu kemm nistgħu għal l-approċ nafu li u kollem ser ta' medicini medicini zar u għawnek eh, nishtiq eh, nixbet l-attenzjoni eh, dwar il-kustjoni tal-prezzijiet, nishtiq ngħid li hawnhekk mhux qed nitkellmu sempliċement dwar xi per xi ħaġa nistgħu nqabluha ma' ser ta' ta' ġawar eh, prezzjuż eh, le, nitkellmu dwar xi ħaġa tista' tkun periklu eh, għal bniedem, mela li xieħdu bat jippruvaw jikkupjawa naf li hemm ċertu stati membri li qed jużaw il-Pulizija tal-Frontieri u hemm inizjattivi oħra wkoll għaddejjin, però fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni biex inwaqfu dan il-fenomenu tibqa' feħda li istati membri fuq il- prezzar għal darbohra mhuwiex il-mandat tagħna, però qed nagħmlu l-almu tagħna biex kemm issa jkun ikunu effiċjenti. Biex naraw naqra kif eh, innaqsu eh, il-pis amministrattiv jew il-pis għal iżvilupp dan ħafna drabi jispiċċa biex eh, issu għawdi aħna ma nistaw namlu biss li naħdmu fl-imkien ma l entita ma l-entitajiet rispettivi biex naraw naqrax benefiċċji jistaw irjibu tal ċertu medicini, pero fuq x'nistgħu nagħmlu effettivament fuq eh, li fissar ta' prezzijiet eh, dan jibqa' ftit li xejn kompetu tagħna miktar tal-istati membri. Nittamaw illi eh, l-ekonu qed jiġu negozjati, il-prezzijiet eh, il-prezzijiet negozjati kunu tajbin. Fuq eh, il-limitazzjoniet ta' rizorsi li għanna u minnu vera kullħat jgħid għandi bżon iktar rizorsi. Kull wieħed mill-managers tiegħi jgħid li għandi bżon iktar rizorsi. Pero nixtieq ngħid li nħana level kritiku peress li aħna implementajna tliet regolamenti mingħajr żieda fil-personal aħna tejjibna ftit dan permezz tal-kontratti fuq qasir żmien u dawk interim illi aħna llokajna għall-attivitajiet zar, għall-attivitajiet sensitivi però fejn pereżempju rridu nħarsu d-data, fejn hemm aspetti ta' konfidenzjalità, fejn għandna bżonn ta' parir espert, hemmhekk iridu n-nies li nistgħu nserħu fuqhom nies li jibqa' magħna fit-tul. Ħantukom eżempju eh, fuq l-aċċess għad-dokumenti eh, aħna aħna għandna allokati 25 ruħ eh, Dan ifisser li rridu nieħdu il-krema fost il-personal tagħna, Mela li għax dawk biss għandhom aċċess meta toħroġ din id-data xjentifika u dan ċertament għaskapitu ta' l-attivitajiet eh, tal-qalba tagħna. Meta nniedu xi attività, meta nippruvaw eh, per nwieżnu nwieznu wkoll ċertu sviluppaturi aħna għataw sijat sħaħ nwieznu eh, dawn l sviluppaturi l-ġodda xjentisti u dan fl-ħar mill-axħar blan l-inħarsu il-pazjent. Għafna drabi dawn il-nies għandhom medja tajba, għandhom eh, medicin eccellenti, pero mandomx dizinni tajjeb, mandomx l-esperienza u għallura u ma eh, ikun hemm provi pero l-provi fallu għalix ma jkunx ehm, approċ tajjeb u jispiċċaw u l-medicini jispiċċaw ma jaslux fuq issu ehm, ħana niprovaw, allura ħana nispiċċaw b'miet eh, assistant eh, u kol bħafna developers eh, illi mux tista' tgħid li għandhom esperjenza, Issa aħna għallunna illi irridu naqsu b 2 kull sena il-forza ta' xogħol tagħna. Ma nistax ma nifhem kif nistgħu nagħmlu dan meta meta qed nikbru u għalfejn qed ngħid qed nikbru għal mela għaliex il-budget tagħna u qed jikber u huwa wieħed pożittiv wieħed robust. Jiġifieri aħna għadna illi nistgħu ninkorporaw għad-direttura iktar esperti, pero, pero, ma, ma nix l-autorizzazzjoni u fil-fat wasanna fil-punt fejn eh, punt punt delikat, eh, pero eh, mux supposet nejda nawne, kella nix naf illi intom komitat illi tapoġaw, niskużawni jek insejt il-mistoqsija u l-kommenta xaħad barra. Grazzi ħafna, naħseb illi nistawna l dan il-punt għawnek. Rridu nirringrazzjaw is-surrazi għal l-ispiega eżawstiva li tagħna għal ispjegazzjoni pjuttost issa nistgħu nadwar punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. ġifiri abbozz eh, ta' mozzjoni għal rizoluzzjoni fuq medicini pediatriċi u għawnek nati mill-ewel il-mikrofonu l-Kora Porters nibda l-ewel bis-Senjura Grostet. Grazie ħafna sur President Mela. Għawnek għet nitkelmu dwar rizoluzzjoni fuq regolament għal medicini eh, pediatriċi din ir-riżoluzzjoni importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net li xiridu nkomplu nitfal pressjoni fuq il-Kummissjoni li fil-bidu tal-2017 trid toħroġ b'rapport fuq l-implementazzjoni tal- um, tal-regolamenti um, li u eżistenti tal-2006 u naħseb li wkoll għal-ġenituri ta' dawk it-tfal morda eh, importanti li dan ir-rapport joħroġ kemm jista' jkun malajra aħna jiena flimkien moħrajn itfgħu din il-pressjoni biex dan ir-rapport joħroġ iżda sfortunatament eh, kienu nistennew sal-bidu tas-sena d-dieħla. It-tiena raġuni eh, rridu nindikaw lill-Kummissjoni kif propju brabta ma' din il-pubblikazzjoni naraw naqra x'inhuma xinu għat-titjib u x'nixtiequ eh, niproponi jena kontraporter meta kena regolament tal-2006 nafu illi kien hemm ħafna progress, partikolarment biex il-laboratori jagħmlu pjanijiet ta' investigazzjoni pedjatriċi għal kull medicina illi huma joħorġu anki għall-adulti, pero, pero fċertu, fċertu setturi terapeutiċi dan kien limitat partikolarment per eżempju fil-kanċer fost it-tfal l-izvilup allura nas li sfortunatament huwa rari u allura jeħtieġ azzjoni urġenti. Jiena nixtieq ngħid li m'iniex favur reviżjoni sħiħa tar-regolament. Forsi jekk il-Komissjoni tqis li fir-rapport tagħha li huwa l-aħjar mod biex intejbu s-sitwazzjoni, imma etnejt illi għawnek eh, jaxħaġ urġenti u meta t-nitkambu dwar revizjoni sħiħa din ħatiħu ħafna żmien. U naf, naf illi l-pazjenti ma jistawx, mandomx il-lussu li jistennew daqsek. Il-test prezenti naħseb illi huwa bazi tajba, pero jista' jkun kontraproduttiv jekk nqogħdu npoġġu fid-dubju eh, il-prinċipju l-lenin. Però permettu li nsemmi l-punti pozittivi eh, permezz tar punti ta', ta regoli u permezz ta' l-vol ta' l-aġenziji. Mela, semmi il fatti li per eżempju l-pjan ta' investigazzjonijiet pediatriċi li jisiru mux fu għabbażi eh, uh, tal-mart ta fost it-tfal imma fu il-mekanizmu tal-molekula illi eh, tiġi tiġi studjata, eh, tiġi tessjata fuq l-adulti. Iżda il-sistema sissa ma ħadmitx għaliex kien hemm ħafna eżenzjonijiet għal għaliex għadna awtomatikament din il-marda ma testix ukoll fit-tfal. Allura irridu naraw li pjanijiet ta' investigazzjoni tkun usa u ma jkunx hemm dawn l-eżenzjonijiet kollha. Għaliex sissa kien ħafna eżenzjonijiet awtorizzati u ngħajna illi il-biġa ta' xogħol ma taħdimx. Imbagħad irridu naraw illi dawn il-pjanijiet ta' investigazzjoni ikun iktar reali, iktar flessibbli biex ikun hemm dialogu regolamentarju kemm jista' jkun possibbli bejn l-Aġenzija u l-laboratorji farmaceutiċi. Illum il-ġurnata l-affarijiet huma huma mm, tassew limitati, diffiċli, u ħafna drabi għasa ikollok data li tista' serraħ fuqha. Allura irrid ikollna dejta iktar eh, ta' minn serraħ fuqha u iktar sistematika. Mbagħad iridu nirrevedu s-sistema ta' sanzjonijiet u ta' rikompens u naraw naqra kif din nistaw intejbuha. Illum il-ġurnata għanna inċentivi, eh, sitt xhur addizzjonali għal brevet, però dawn il-miżuri jaslu tartwis eh, fil-proċess u allura ma tantx huma interessanti f'termini ta' inċentivi, allura irridu natu iktar inċentivi. Eh? Isir ċur ta' ħarsien u utli meta inti għandek eh, prodotti li jgħet fissu uh, kemm għal adulti kemm għatfall, pero huwa ftit li xejn utli meta qed nitkellmu dwar indikazzjoni pedjatrika għal għaliex ħafna drabi hemmhekk qed nitkellmu dwar indikazzjonijiet rari u allura qed nitkellmu dwar su verament limitat. Jekk allura ntejbu l-miżuri eh, ta' inċentivar ta' inċentivar eh, nistaw namluwa iktar eh, iktar diffiċli biex dawk li ma jikkonformawx irwieħhom ma jkunux ma jkun jistgħu jagħmlu xejn eh, għalfejn jiena l qed ngħid li rridu nieħdu dawn il-miżuri eh, li qed nitkellem dwarhom. Mela għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn huma diġà fl-ispirtu ta' dak li għandna u nistgħu nipplementaw kemm jista' jkun malajr. U naħseb li wkoll jistgħu eh, jilħqu ftejm ma' partijiet oħra, tkellimt ma' kollegi oħra diġà naħseb li nistgħu nirixxu f'din id-direzzjoni dejjem fl-aħjar interess ta' tfal morda. Grazzi ħafna, Signora Gentile. Iva, grazzi Sur President. Għanna diġa kanna l-opportunità li nenfasizzaw l-importanza kbira ta' din id-diskussjoni tagħna. Jiena naqbel ma l-attenzjoni li il-kollega diġa enfasizzat fuq il-bżon li naġlu u namlu l-affarijiet kif suppost fuq suġġett li huwa ta' interess soċjali kbir u dan minkejja in-numri għax aħna nafu x'inhuma dawn in-numri. 6.000 pazjent fl-età ta' tfal, kella pala adolescenti jisbiċaw imutu kull sena. U minn barra dawn, ċertament fuq il-ħsibiet tagħna eh, rridu naħsbu dwar in-numru ta' pazjenti li anka jekk irnexxielhom jgħaddu minn din il-marda baqgħu ħajjin, xorta waħda hemm limitazzjonijiet kbar u komplikazzjonijiet li jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja tagħhom. U jina naħseb ukoll li ir-regolament irridu nirrevedu u forsi neliminaw ċertu problemi li jem u ċertu nuqqas taftajim, specialment għal dak li għandu xjaqsam ma lozja ta' aktar valur l-mekkanizmu ta' li wieħed jaġixxi kif ukoll għal l-sperimentazzjoni e, u l-użu ta' prevenzjoni e, tal-istess medicina onkoloġika E, fleta tal-gbar, għalli xaħna nafu l-informazzjoni fuq dan u ħafna u kwalifikati u kol. Iġveri, għax aħna nafu li huwa diffiċli ħafna, kważi kważi impossibli, li xi tumur, xi kankru fl-età ta' adult tista' tidher l-istess waħda meta jkunu tfal, imma hemm xi mediċini li jintużaw mod tajjeb ħafna eh, fuq l-adulti jistgħu jkunu effettivi anka fuq it-tfal. u dinja marbuta ma' ċertu tumuri li ħafna drabi eh, ma jiġru, iġbiri, dawn il-medicini li jintużaw fuq l-adulti jistaw jieġiċu fuq tumuri, fuq it-tfal, li it-tumuri ma jimbat ma jħorġux fl-adulti, iġbiri, hemm ċertu inċentif għawek, hemm bżon li nerġaw nikkonsidraw dawn l-aspetti biex nippermettu l-riċerka li tiffaċċja dan is-suġġett li ċertament mandux valur eh, ekonomiku imma il-valur soċjali tiegħu huwa qoli ħafna. Għalhekk jiena naħseb li meta niġu biex niddefinixxu l-emendi, meta niġu biex nbidlu l-emendi jew inkella fl-emendi tagħna, nistgħu nsibu punt fejn eh, Ninkludu dan il-punt fuq l-inċentivi imma li permetti wkoll il-bini ta' ċertu networks ta' interessi u ta' riċerka qed naħseb dwar l-involviment tal-kollaboraturi, riċerkaturi pubbliċi u universitarji li b'xi mod jew ieħor jistgħu jiġu involuti b'mod utli f'din it-triq. Grazzi. Grazie, now Mr. Pieka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.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 hemm bżonn li eh, nixbdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuq dan il-bżonn urġenti li jkun hemm reviżjoni tal-regolament wieħed 1920 tal-2006 tal-Parlament u il-Kunsill tal-2020 ta' Deċembru tal-2006 dan huwa regolament. Issa llum il-ġurnata qed niċċelebraw 10 snin minn meta diġi approvata, 10 snin fil-mediċina u mod partikolari fit teknoloġiji immoderni. Isnajt għed nitkellmu fuq era twila. L-iżviluppi għaddejjin ta' kuljum, it-trattament jinbidel, it-tabba jużaw l-iżjed mir mediku modern, jużaw l-iżjed teknoloġija aġġornata kważi personalizzata għal individwi skont il-bżonnijiet personali mediċi tagħhom li huma ppreżentati mod urġenti. Għalek, hemm bżonn li jkollna rapport fuq il-prodotti mediċi li jintużaw fuq it-tfal u ir-rapport irid jiġi preżentat fit tmiem ta' din is-sena jew fi kmieni is-sena d-dieħla u tilinet għandna bżonn bidu immedjat ta' attivitajiet leġislattivi li lan tagħhom ikun li jtejbu ir-regolamenti f'dan il-qasam. Dan huwa importanti ħafna għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-ħajja tal-bniedem, is-saħħa u b'mod partikolari hawnhekk qed nitkellmu fuq it-tfal. Għalek lan ta' regolament legali il-ġdid fuq il-medċini pediatriċi minnaħa irridu jkunu l-aċċessibilità u aċċessibilità rrid ngħid ukoll trattament raġonevoli, ta' spejjeż raġonevoli, imma li jkunu li żjed trattamenti avvanzati u li żjed medċini effettivi imma minnaħa l-oħra. Bżon li nkoraġixxu lil kumpaniji mediċi u l-istituzzjoni differenti dwar l-implementazzjoni u riċerka tal-medicini. Aħna għanna din il-problema. U ħafna drabi meta nitkellmu dwar il-liġi tal-privattivi qed naraw li hemm ċertu tensjonijiet fuq id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fuq il-prodotti mediċi għalhekk jiena konvinz li jekk inbidlu regolamenti mediċi ħaj jippermettilna li naqsu din it-tensjoni bejn il-kumpaniji tal-farmaceutiċi u l-ispejjeż li jkollhom. ġviri spejjeż fuq l-analiżi kliniċi kif ukoll l-effett li hemm fuq il-budget ta' stati membri eh, għal ħarsien tas-saħħa aħna nafu li mm, din xi ħaġa ma tispiċċa qatt. U dan kollu huwa maħsub biex intejbu u nużaw il-metodi kollha disponibbli biex intejbu situazzjonijiet u insalvaw il-ħajjiet. Din hija problema importanti b'mod partikolari għal dawk it-tfal li għandhom problemi onkoloġiċi imma mhux biss anka eh, mart ieħor rari. Dawn iseħħu biss fit-tfal u eh, numri vera żgħar. U jena nishtiq najt li anka jekk il-problema hija waħda komplessa ħafna u diffiċli, il-regolament il-ġdid ħajjajna sabiex is-soluzzjonijiet ikunu aktar eh, flessibli u nsolvu l-problemi Eh, li huma forsi komplessi u niżviluppaw bażi aħjar għall-użu tal-budget tal-Istati membri għal ħarsin tal-saħħa kif ukoll użu eh, aħjar u aktar effettiv tal-mediċini għall-azzar fostna. Grazzi ħafna, Sur Pedicini issa. Grazzi, Sur President. Dan is-suġġett tal-użu pediatriku tal-mediċini għax ħaġa nifukaw fuqa Aħna u koll bilna mal-għanijiet ta' dan il-regolament, specialment dwar il-naqqas ta' medicini biex jinġu indirizzati il-mart speċifiku ta' tfal. Imma aħna ridna li nissalvagwardjaw il-trasparenza nħarsu il-kontra il-possibilità ta' konflitt ta' interess din is-sistema kurrenti ta' premi u inċentivi li l-Unjoni Ewropea tagħti lil kumpaniji eh, tal-kumpanija tal-medicini. Il-punt huwa li il-prem li nataw jinataw meta kumpanija farmaceutika ċempliċement turi li studjat l-użu ta' medicina fil-qafqas ta' atfal, anka jekk fil-fat ma jkun hemm l-ebda riżultat. Għalli fisser li anka għal medicina li ġiet sviluppata fuq il-gbar, mbagħad wara eh, studjati fil-qasam eh, ta' tfal, il-kumpaniji pedratiċi jista' jkollhom eh, sistema sempliċi biex jestendu il-privativa tagħhom anke jekk ma jkunx hemm benefiċċji reali. Għalina prezentajna emendi għaffar fazi oħra ġvirina jek għamel, imma minna għal oħra ma nistawx nappoġġaw din il-rizoluzzjoni kifini jekk ma niċċarawx mill-ewel dan il-punt li għadni kif semmejt xikunem ikun hemm riskju nkella li napprivaw xi ħaġa li ħadd affavorixxi biss il-kumpaniji farmaceutiċi ma mhux fil-realtà il-kura ta' tfal. Grazzi. Grazzi ħafna se nixtieq nitlob. Il-Kummissjoni jekk għandhom xi kummenti fuq dan. Grazzi ħafna Sur President. Mela, nixtieq ngħidilkom l-ewwel qabel kollox, il-saħħa tat-tfal hija xi ħaġa importanti u mira ta' politika l-Unjoni Ewropea Aħna napprezzaw u nilqaw diskussjoni tal-lum fil-Kumitat, eh, speċjalment l-interessi ta' min jagħmel politika. Din id-diskussjoni waslet f'mument tajjeb għaliex il-Kummissjoni bħalissa tħejji t tieni rapport fuq ir-regolament tal-mediċini biex tippreżentaħ lill-Parlament u l-Kunsill. Aħna nemnu li ir-regolament tal-mediċina pedjatrika tista' tagħti l tfal il-mediċini meħtieġa sabiex jittrataw eh, u jikkuraw u nisperaw dawn it-tip ta' mart. Għannem bżon ta' din l-istimulu leġislativ li xi kumpanija ħafna drabi eh, jispiċaw jiffukaw fuq swieq tal-adulti u għalhekk eh, li hemm dawn ir-regolamenti imma hemm bżonn niftakru dak li it-toba ta' tfal u regolaturi kienu jgħidu li it-tfal mumiex sempliciment adulti zar u ma għandhom bżonniet speċifiċi għalihom u għalek għanna bżon e, nimmiraw riċerka pedjatrika speċifika għalihom. Il-regolament ċertament biddel il-loba, biddel il-mod il loba biddel il il loba biddel il mod ta' kif issu u l-kumpaniji qegħdin jaħdmu. Tippermetti l-regolaturi li jinfluenzaw mod dirett ir-riċerka u l-iżvilupp, programmi ta' riċerka u l-iżvilupp ta' kumpaniji sabiex jitolbu programmi speċifiċi ta' studju għat-tfal. Għawek aħna zidna il-numru ta' prodotti ġodda dan u e, eh, dawk li jitlu fissu għabbażi ta' program ta' riċerka pedjatrika eh, kif kol mal-IMA. It-tieni netem limiti ta' dawn ir-regolamenti u xistaw jiksbu. Ir-regolamenti introdotti, anzi l-obbligi introdotti mir-regolamenti huma immexija l qudiem minħabba minn ma mexxija minn żviluppi oħra daw tal-adulti imma bżonn li nindirizzaw il-bżonnijiet tat-tfal. Għalek, fil-kuntest ta' tħejija ta' tieni rapport, li aħna kon edin naħsbu b'attenzjoni kbira eżattament xirridu nindirizzaw, il-prodott il-ġdid il-prodott il-ġdid jindirizza li zjed elementi frekwenti pediatriċi, il-bżonnijiet pediatriċi, Edin inkopru eh, nuqqasijiet importanti. Nistaw nassiguraw li it-tfal jibbenefikaw minn kunċetti ġodda bħal medicina personalizzata bħal ma qal kellim ieħor. Din hija xi ħaġa ġdida fl-iżvilupp tal-mediċini. Aħna qegħdin nagħtu priorità biżejjed li r-riċerka pedjatrika din ukoll hija xi ħaġa li ddiskutejna bħala servizzi tal-Kummissjoni. Għandna provi biex nappoġġaw dan l-aspett. U fl-istess ħin, aħna qegħdin naraw l-impatt ekonomiku tar-regolament b'enfasi speċifika fuq il kuxenza u l-inizjattivi li tagħti din xaġa li wkoll ġi diskussa. Għalhekk dan kollu, dawn provi kollha huma mm, parti defiċli tal-istudju imma qegħdin nippruvaw namlu dak li nistgħu biex niksbu dawk il-provi. Issa fi żmien ftit ġimgħat ta' din dan ix-xahar ħankru qegħdin innedu il-konsultazzjoni pubblika biex nippermettu l-partijiet interessati sabiex jagħtu eh, il-feedback tagħhom u importanti li kulħadd ikollu leħen qabel ma nifinalizzaw dan ir-rapport għall komunità pedjatrika, l-onkoloġisti, għall-industrija, għal kulħadd. Għalek, il-Kummissjoni għada mish lesta li toħroċ il-konklużjoni, maħnix lesti li najdulkom eżattament kif ħanimxu l-qoddim, maħnet nittamaw li ħankunu għedin nifinalizzaw il-rapport tul l-2017. Mbara dan, aħna nemnu kol li l-proġett pediatriku irridu naraw fid-dawl ta' attivitajiet oħra bħal konklużjonijiet tal-Kunsill fuq il-farmaceutiċi ta' ġunju ta' din is-sena. U il-rapport tal-Parlament Ewropew fuq l-aċċess tal-mediċini din ukoll tkun ikkonsidrata f'dan il-kuntest għaliex ir-regolament pediatriku huwa strument speċifiku għal bżonnijiet speċifiċi ta' tfal. Aħna provajna wkoll niżviluppaw kooperazzjoni internazzjonali f'dan qasam fit-tmim ta' settembru ħajkun hemm il-laqa bejn il-President tal-Kummissjoni, esperti tal-MA, tal-FDA, biex naraw kif nistgħu nikkoperaw eh, minn żewġ ħadd tal-Atlantiku biex nassiguraw Kif nistgħu nirranġaw għaliex waħda mill-problemi hija l-popolazzjoni żgħira l-aċċess għall provi kliniċi, eh, ġifieri kif jirnexxinna niddiżinjaw ir-riċerka. Jiena nixtieq nagħlaq mistoqsija speċifika ħafna, kwistjoni speċifika ħafna li ġiet imsemmija minnaħa tagħkom fuq l-onkoloġija pedjatrika din hija xi ħaġa li hemm analizzajnija għal oħra mal-kollegi tal-EMA u skont iċ-ċifri stajna nautorizzaw 11 il-medicina minn daw l-aħħar 10 snin. Iva, n-numri mumiex enormi, imma qabel dan il-regolament kena tlet prodotti, għalek jina naħseb li ċifri tjibu, imma naħseb li l-istampa hija ħafna iżjed komplessa rridu nażaminawa fil-rapport aħħari tagħna u e kif dan ir-rapport ikun lest nippreżentaw lilkom u lill-Kunsill eh, biex inkomplu diskutu Grazzi. Thank you very much. Uh, I have to remember only that the deadline for... Iva, nixtieq nfakkar sempliċement li l skadenzi għall-emendi ħajkun il-10 ta' novembru f'nofsinhar, il-vot FMV ħajsir fit-8 ta' Deċembru. Ma' iżjed punti fuq l-aġenda tagħna, il laqalimis tkun fil-21 ta' novembru fi Strasburgu. Grazzi ħafna, nistaw nalqu din il-laqa. Grazzi.